simply say that this is yeah, no. one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of uh, committee. Thank you. Good afternoon. We can start our meeting. Tajt, na mela nistaw nibdew bil-laqatana, għanna wasalna punt 13, ġifiri smih publiku fuq il-regolament ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea il-situazzjoni sabu fija u l-sfidi li għanna u dimna njena nishtiq eh, l-kom li din inizjattiva relevanti ħafna tal-komitat tagħna. Huwa tajjeb pilli konna dan ir-rapport fuq eh, l-stock taking ta' regolamenti serju intensivi ħafna watt li kien adottat f'dawn l-aħħar ftit ehm, snin u li jrid ikun analizzat ħalli naraw l-interdependenza u l-asset tiegħu kif ukoll l sfidi rridu nifaċċjaw fil-ġejjien għal-bażi ta' dan l-stock taking. U l-sfida ewlenija hija s-CMU u dwar Dan votajna aħna dal-ħodu, naħseb li dinja rizoluzzjoni tajba ħafna. ħaġa pozittiva hija li l-Kummissjoni ħabbret ukoll ir-rida illi jkun eżerċizzju inventar U għatajja fil-parlament fil-fat jibda jaħdem fuq dan is-suġġett u naħseb li mod tajb ta' kif nistaw nibdew u għabilli nanalizzaw eh, din il-kwistjoni U għallura jgħax ħaġa tajba li rapporter propona illi naħorġu b'dan l-idea li konna smih publiku għanna esperti rilevanti ħafna u nishtiq li nistiden l-ewwel erba' kellima li huma mistidni għal jitkellmu l-ħames minuti kull wieħed. Nibdew b'Martin Grill illi huwa l-membru tal-board u il- Chief Officer tar Raiffeisen Bank tal European Parliament, dear Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen. Onorevoli membri, signori, nishti nirringrazzakom minn qalbi tal-istadentuni għal dan ismiħ pubbliku fil-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji. Jena Chief Accountant tal- ta' dan il-Bank Internazzjonali, il-kwartieri ġenerali tagħna huma fi Vienna u il-suq tagħna huwa fl-Ewropa ċentrali u tal-Ilvan tal-12 sena. Aħna konna qegħdin naħdmu f'dan is-suq, 13 il-suq u 54,000 elf eh, impjegat li jaqdu 54 miljon ruħ. qed inħarsu hawnhekk lejn il-qafas Ewropew għal regolament finanzjarju għanna rabta hawnhekk bejn il-qafas ta' regolatorju u settur bankarju f'saħħtu li huwa anke intermedjarju għal ekonomija li dejjem qed tikber. Importanti ħafna illi l-ambjent regolatorju ma ma jostakolax l-dawk illi jipparteċipaw fih mingħajr ma jkun jistgħu azzjoni nixtieq nagħmel taqsira tal tal-ambjent li fiħet jaħdmu l-banek. Għati ta' interess baxx, talba baxxa kreditu, budget nazzjonali mhux prevedibli u inqas aċċess għas kapitali. Iktar, dejjem aktar kriterji jiżdiedu u apparti minnek kontribuzzjonijiet ġodda tax-xi ġodda li qed jiġu introdotti fil-kontest ta' swieq ta' regolament ta' swieq finanzjarji. Dan joħlo ħafna sfidi għall-industrija kollha kemm li fl-aħħar mill-aħħar jista' jostakola l kabbir ekonomiku. Il-kriterji ta' CRD4 u CRR l-Unjoni Bankarja huma passi importanti ħafna għal suq finanzjarju Ewropew fil-futur l-ebda persuna manda tħallas għall-irkupru tal-banek. Iżda biex din sistema taħdem fil-verità irrid ikollna problemi ta' implementazzjoni biex fih nkunu nistgħu nibnu l-ekwita meħtieġa. Għaliex inkella il-self jonqos u dan jipparalizza tkabbir ekonomiku. Il-supervizuri iżidu il-periodu ta' implementazzjoni u jitolbu il-capital buffers aktar b'mod maġġel kif meħtieġ mill-liġi. Il-kriterji ta' Basel erba' se jkomplu iżidu din it-tip ta' tip ta' andament u dan il-proposti ġodda joħorġu bir riski aktar għoljin. U għajem ma ninsewx illi il-negozji tal-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropeja jien nixtieq insemmi tlaqat oqsma fejn hemm inkonsistenza fil-qafas regolatori finanzjarju li jorbot anke ma' rizorsi finanzjarji u jagħmilha aktar diffiċli biex ikun hemm eh, self. Issa xi xi uh, kriterji ta' kapital. Dawn jinkludu kważi 1800 paġna. Hemm numru ta' awtoritajiet, il-Bank Ċentrali Ewropej, l-Awtoritajiet Nazzjonali tas-Sarbi li għandhom ikunu obbligati li jikkoordinaw l-attivitajiet rispettivi tagħhom. Kif semmejna l-Unjoni Bankarja teħtieġ koordinazzjoni bejn awtoritajiet supervisorji differenti. Illum għanna għanna eh, duplikat ta' dawn il-kriterju u apparti minn hekk kriterju ta' rapportar li jġiġu estiġi fil-futur. Il-Bank Ċentrali Ewropew jippjana jintroduċi rapportar kull darba għal kull self li huwa ora minn 25,000. U anke banek iżar li huma mobbija ħafna b'dawn il-kriterji ġodda. Nixtieq nitkellem issa fuq il-kriterji kapitali tal-kapital huwa importanti ħafna kif il-kriterji tal-kapital tal-awtoritajiet supervizorja nazzjonali deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew jobtu ma' xulxin. Għad hemm livell qoli ta' inċertezza. Per eżempju bħalissa għad mhuwiex ċar kif l-awtoritajiet supervizorji huma imdaħla f'deċiżjonijiet IP e fil-Bank Ċentrali Ewropew. Għalhekk aħna qegħdin nitolbu għal qafas aktar ċaru konsistenti biex jiġu implementati dawn il-capital buffers għal banek żgħar huwa meħtieġ li l-awtoritajiet supervizorji jadattaw l-kriterji regolatorji għal modelli ta' negozji. Bank żgħar m'għandux ikun obbligat li jilħaq l-istess kriterji imposti fuq banek kbar. Fil-qasam ta' rapport il-kriterji ta' rapportar il- kriterji ta' governanza interna u kriterji ta', ta pagi. Issa, nittama li jekk li jekk għandhom aktar minn ħames minuti. Issa għandek il-levis tal-bank, it-taxxi tal-bank, dawn idajfu l-istabilità u jpoġġu f'periklu s suq uniku u l-kompetizzjoni fl-Ewropa. Mis-kriżi finanzjarja aħna osservajna żieda fin-numru ta' taxxi fil-Bank Nazzjonali li ġew implementati l-blan illi ċittadini ma jkollhomx iħallsu għall-banek li kunu qed ifallu dawn it-taxxi tal-banek huma imposti fuq livell nazzjonali f'16 il pajjiż fl-Ewropa. Dan wassal għal e, xenarju differenti ħafna u għalhekk il-banek li jaħdmu fuq livell transkonfinali għandhom kriterji differenti fl europa ċertu taxxi esempio fir-Renju Unit ġew introdotti bħala taxxi li finanzjaw il budget ġenerali oħrajn bħal Ġermanja għandhom taxxi regolatorji illi ħalsu għal eh, font ta' riżoluzzjoni separat mill budget ġenerali uħud minn dawn it-taxxi huma ibbażati fuq l-assi ġifiri m'għandux xaqsam ma' jekk il-bank jagħmel profit jew le xorta li taħallas it-taxxi. U apparti minn hekk hija problema wkoll illi dan it-taxxi jitħallsu apparti li jridu jħallsu kontribuzzjonijiet il-fondi ta' riżoluzzjonijiet nazzjonali fil-Fond Ewropew ta' rezoluzzjoni dan jista' jiġi użat biex jistaħħaħ il-bażi kapitali tagħna biex jingħata self u biex jiġi żviluppati servizzi, modelli ta' servizzi ġodda l klijenti Għalhekk jan nirrakkomanda illi t taxxa tal-Banek Nazzjonali għandhom jiġu użati fil-futur u fil-futur il-font uniku ta' rizoluzzjoni għandu kull uniku strument li jixpuna l-istabilità tal-sfiq finanzjari u li ikisser din ir-rabta ta' bejn il-banek sovrani u dawk kontribuċi ta' taxxa kwalunkwe taxxa li tiġi projbita. Dawk li jkunu jaħdmu fl-Ewropa, mux fl-Ewropa u pajjiżi li huma fl europa li mhumiex, hemm bżonn għalhekk li jkun hemm armonizzazzjoni tal pressi biex dan il-mudell ikun jista' jaħdem. Imma proċeduri li varjaw minn pajjiż għal ieħor bħalma bħalissa tassija differenti minn pajjiż għal ieħor kif identifikat l-Awtorità Ewropea Bankarja f'April tal-2015. Id-differenzi nsibuhom ukoll fit-termini li jimponu kriterji ta' prudenzjalità speċifika skont il-CRD erba' l-autoritajt kompetenti jikollom aċċess għal adekwatezza tal-fondi miżmumhom l-istituzzjonijiet ta' supervizjoni. Imma il-livell minimu ta' kapitali jrid jiġi mod mod effettiv imma dan ivarja fl-istituzzjonijiet ta' autoritajiet jippreferu li dan jagħmluh permezz ta' rakkomandazzjoni fl-waqt li oħrajn jistabilixxu l-livell minimu bħala livell eh, kriterju ta' livell legali vinkolanti. F'ċertu każijiet awtoritajiet kompetenti jirrakkomandaw jirrakkomandaw protetti fl AAP Dan jista' iwassal għal kompetizzjoni inġusta. Il-prassi ta' supervizjoni jivarjaw anke fuq strumenti kapitali jistgħu jiġġdati fil-livelli differenti ċertu awtoritajiet ikun jgħamlu ċertu sessjonijiet u għahrajn jippermessu aktar strumenti. Nixtieq nixbet attenzjoni tagħkom fuq eh, l-affarijiet li qed mhux qed jiġu indirizzati l-ktib ġita FRS disa li jista' ikollu effett fuq il-kapital tal-Banek Ewropej. Eminent jaħseb li dan jista' jaffetwa 10% ta' 30% tal-industrija bankarja, kapital tagħhom. Għalhekk aħna għandna bżonn approċċ holistiku fuq il-miżuri kollha li jistgħu jiġu adottati fix-xhur li ġejjin. Għan konkludi u niskuża ruħi tal-li domt il-banek għandhom bżon jihdu nifs għannu kunem bizzejiet ċans biex ikun evalvazzjoni ta' regolazzjoni finanzjarja kif ukoll koordinazzjoni normalizzazzjoni taxxi ta' Bank Nazzjonali għandhom jitħlu f'għandu ta' rezoluzzjoni l-Unjoni tal-Friq Kapitali qawa aħna. L-Europa tixti iktar minn jgħat teħtieġ iktar minn sabita finanzjarji u regolamentazzjoni, il-banek għandhom bżonn ukoll jilħu l-rwol tagħhom bħala intermedjarji finanzjarji biex jistimula u tkabbir fl-Ewropa. Thank you very much. Next. Grazzi tassew, nadu issa għal Signora Michaela Koller, Direttur Ġenerali għal Insurance Europe, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tassew, grazzi u koll l-Istor Valls tal-li tieden is-settur tal-assigurazzjoni aħna nilqaw din idea li nħarsu lejn dak li ksibna sissa u nħarsu lejn l-sfidi u nixtieqkom tħarsu wkoll lejn il-dokument li ħna tajna l-segretarjat għaliex dan jinkludi il-punti li jinsenku għed namel fil-minuti li ġejjien. Mill-perspettiva tal-assigurazzjoni nishtiq ninfasizza fuq tlet punti prinċipali. L-ewwel, l-overload ta' informazzjoni u duplikazzjoni fil-proċess tal-bejħ f'prodotti ta' assigurazzjoni. It-tieni, l provenza taħdem kif suppost, U tielet li kunem zvilup fuq livell internazzjonali b'mandat Ewropew. L-ewwel mela l-informazzjoni żejda u duplikazzjoni fil proċess tal-beħ ta' prodotti ta' assigurazzjoni. Meta aħna nbijaw prodott ta' assigurazzjoni, prodotti ibbażat fuq l-assigurazzjoni online, ikun hemm ħames testijiet leġislattivi l-IMD nejn, trips. Solvency 2, il-distance, id-direttiva ta' distance marketing u direttiva tal-kummerċ elettroniku. E, ah. Dawn il san laffajt meta jaqdu fl-imkien jħallu ċertu effett. Illum ġurnata għanna 74 kriterja imma għada ser ikolna niprovdu 147 regoli ser jizdidu bi 388% u l-Project Disclosure bi 330%. U apparti minnek, għanna u kol kriterji ta' duplikazzjoni għal ċertu affarijiet li l-istess regoli imma irridu nippreżentaw formati differenti. Inħossu li din hija problema li għandha tiġi indirizzata u li din għadha u wkoll fid-diskussjonijiet tal-IMD 2. Nixtieq ngħaddi issa għal Solvency 2 kif tafu l-industrija kienet favur li nieħdu post il-qafas Solvency wieħed permess dan il-regolament il ġid dan kien proċess komplikat ħafna li dam 40 anzi 14 il sena imma għanna tlet affarijiet li għadhom taħasbuna l-ewwel dan il-reġim bazat fuq ċertu prinċipju u dettaljat ħafna u fih 3000 paġna. It-tieni il-prinċipju ta' proporzjonalità mhux qed jaħdem kif kif suppost u il- il-business model mux jirfet kif suppost, dan se jiffetu mod kif naħdmu u ser iwassal u koll għal bidla fil-riski li jittieħdu. Dan se tkun sfida anke għal pensjonanti fil-futur. L-sfida hija li nħarsu l-problema fil-livelli kollha tagħha, livell wieħed anke tnejn u tlieta, Inħossu li l-opportunità hija li l-ewwel dan indirizzaw fil-kontest tal-suq tal-inizjattiva tal-Unjoni ta' Suq Kapitali u nittamaw li dawn il-punti jiġu ikkonsidrat ukoll fil-revizjoni li se tiġi mnedija u tispiċċa sa l-2018. Nista' ngħaddi issa għattilet pont li konna standards internazzjonali b'mandat saħtu Ewropew din tista' tkun ta' sorpriża għalikom imma sal-2013 ġi imħabbar ġew mħabbra tliet standards internazzjonali l 2016 Jiġifieri fi tliet snin U dan ifisser li dawn l-standards jridu jiġu sviluppati fl-istess ħin li Solvency 2 tiġi implementata fil-Liġi Ewropea. Aħna imħazbin fuq il-fat illi il-marġni ta' manuvru għal leġislaturi Ewropej hija pjuttost limitata għaliex dawn l-standards jeħtieġu implementazzjoni fil-Liġi Ewropea. Dan jista' iwassal għal bidliet fi Solvency 2 li jistgħu jaffettwaw mhux biss l-kumpaniji l-kbar imma l-kumpaniji ta' assigurazzjoni kollha fl-Ewropa. Għalhekk, fl-opinjoni tagħna huwa meħtieġ illi negozjaturi Ewropej ma jitkellmux biss buċi waħda imma anke jibbażaw in-negozjati tagħhom fuq mandat trasparenti bħalissa fl-opinjoni tagħna mhux ċar jekk dan il-mandat jeżistix jew le u fiex jikkonsisti. U fil-waqt li ċertu standards huma approvati fuq livell internazzjonali għad fadal standards oħra fejn mandat li jiġi sviluppat anke blajnuna ta' ta' din l-entità u din tal kussanijiet ukoll jistgħu jiġu indirizzati. L-aħħar punti tiegħi fuq li Ewropa aħna nappoġġjaw autorita ta' supervizjoni ta' assigurazzjoni bħal l Ewropa dan huwa imbassar għas-sena d-dieħla u għandu jindirizza kwistjonijiet ta' governanza u oversight u għandu jiġi żgurat li livelli kollha jirriflettu u jappoġġaw l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet politiċi li ġew maħuta mill-koleġislaturi. Dawn il-kwistjonijiet kollha kif ippreżentajthom jistgħu jiġu indirizzati u aħna nittamaw li din l-entità taħdem biex tindirizzhom ukoll. Grazzi. Grazzi lilek. Nati issa l-mikrofonu lil Najam Moloni, professur fil-London School of Economics, onorevoli membri, sur president, signori, huwa ta' privileġġ għalija li qed nindirizza l-komitat din il-revizjoni sant importanti. Naħseb li għadu kmini west biex wieħed jiġġudika l-effetti tar-riformi tal-kriżi imma il-riformi qed jibdew jaħdmu kif jadhom jaħdmu kif f'dinja normali mhux fi kriżi. Taħt l agenda aġenda tal-Unjoni Suq Kapitali qed naħdmu lejn aktar regolamentazzjoni imma ir-regolamentazzjoni meħtieġa inkluż il-kultura fl-industrija hija wissa ħafna kif għandna fl-aħħar każijiet fejn sar falliment. Għalhekk wasal waħad li nindirizzaw ir-reġim ġdid u jiena infaħħar ix-xogħol li qed issir minn dan il-kumitat. Jien għandi tliet suġġetti x'nixtieq li nixtieq nindirizza. L-ewwel suġġett l-importanza ċentrali tas-supervizjoni u tal-inforzar jew forsi l-ħtieġa li ngħaddu mill disin għal eh, għal fatti. Hemm bżonn ta' oversight ġenerali, ta' supervizjoni ġenerali ta' din l-ekosistema istituzzjonali fragil. l-Unjoni Bankarja u l-ISFS ġew maħluqa taħt kondizzjonijiet ta' kriżi kriżi diffiċli u għalhekk l-andament ta' dawn iż-żewġ sistemi f'kundizzjonijiet normali qed jiġu monitorat. Mod partikolari l-Awtorità Ewropea Bankarja għandha tkun tista' tappoġġja s-single rulebook u s-suq waħdini. U dawn il-forzi ċentrali ġenerati mill-Unjoni Bankarja għandhom jiġu monitorati u indirizzati permezz ta' intervenz intervenzjoni leġislattiva fejn hemm bżonn. Apparti minn hekk, l-Istat li ma jappoġġa konverġenza pan-Ewropea f'kwistjonijiet ta' suq finanzjarju għandhom jiġu appoġġati il-perikli ta' protezzjoni tal-konsumatur qed jiġu qed jiġu jiġu protetti għax qed nifokaw fuq istabilità finanzjarja dan għalhekk għandu jiġi interessat jekk ukoll hemm bżonn permezz tal-leġislazzjoni fuq l-implementazzjoni hemm bżonn li wieħed jagħmel taraġġ tal-ISAs. U l-ġidlazzjoni tagħhom huma għandhom l prinċipali biex ikun hemm dan id-delivery, inkluż is konverġenza ta' supervizjoni, l-indipendenza tal-ISA, il-governanza, il-finanzjament u l-poteri tagħhom għad mhumiex lesti kompluti u għalhekk kritiġu konsidrati. U għalek, jekk ikun hemm supervizjoni kif suppost, jista' ikun hemm titjib għal titin livell biex ikun hemm aktar flessibilità fl-essays u dawn ikun jista' jiġi konsidrat. It-tieni suġġetti tiegħi huwa li naċċettaw eh, regulatory revolution U dan iħares u koll lejn stat eh, li kunem revizjoni ma b'mod ippjanat organizzat. Is-single rule book huwa kisba importanti ħafna imma hemm ċertu komplikazzjonijiet u diffikultajiet. Għalhekk, ir-regoli ġodda ta' klawġa ta' revizjoni fil-miżuri ta' l-ewwel livell huwa importanti ħafna f'dan il-fażi ta' implementazzjoni proċess ta' reviżjoni jista' jikkonsidra wkoll pereżempju ir-riskju għal konsistenza u duplikazzjoni mod partikolari għal gruppi li għandhom aktar minn funzjoni waħda l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità li qiegħed f'bosta miżuri fuq livell wieħed u li qed jikkawża arbitraġġ u diffikultajiet oħra għana diffikultajiet fl u fl-ambigwitajiet fl-applikazzjoni ta' dan il reġim fil-prattika bħal pereżempju id-definazzjoni ta' kapital taħt CRD erba' iċ-ċerezza ta' dan ta' dak li tirregola l-Unjoni Ewropea mhijiex daqshekk ċara pal per eżempju il-kunċett ta' regulated market u fl-aħħar il-kwalità u il-mezzi għal ġbir ta' data fl-Unjoni Ewropea u l-użu li għalih l-użu li kolla din id-data. Issa qed intejbu dan ir wol u l-abilità tal-Unjoni tixbor din id-data. Rridu naraw ukoll kif din data tiġi evalwata, monitorata u mibawta biex niksbu tibdi leġislattiv noqqasijiet fil-ġbir ta' data mod partikolari ta' kandu xaqsam ma' s-swiq il konsumaturi għandhom ġindirizzati. Anke dak għandu xaqsam mal-kapital taħt l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Jina nappella li jkun hemm riformi u li trata priorita biex jiġu riveduti regoli eżistenti e, l-regolament finanzjari Ewropej huma dinamiċi u jiċċaqlqu ħafna partijiet prinċipali ta' dan ir-reġim jistgħu nieħdu posthom regolamentazzjoni ġdida jekk tiġi implementata kif suppost. Imma qasam wieħed partikolari li jeħtieġ aktar attenzjoni jinkludi il- il-sistema ta' protezzjoni tal-konsumaturi u il-Short Form Disclosure Regime. Dawn jinkludi anke key Investor Information Document. Grazzi ħafna Sir President. Grazzi tassew. L-aħħar kellim Christoph Bijam, Segretarjat, Segretarju Ġenerali ta' Finance Watch. Sur President, Sur Bart, Onorevoli membri tal-Parlament, grazzi tal-li stadintu l-Finance Watch biex naqsmu ma'kom l-opinjoni ta' soċjetà ċivili. Min laħħa tal-interess pubbliku fuq is-suġġett l-aktar interessanti li namlu analiżi tal-isfidi fil-qasam finanzjarju Ewropew. Nixtieq nagħmel sitt punti l-lum. L-ewwel, il-possibilità ta' overlaps li huwa prezz żgħar li għandna nħarsu meta nqabbel mal-benefiċċji ta' imqabla mal nuqqas regolamentazzjoni issa. L-evalwazzjoni komprensiva ta' Kommissjoni fl-2014 sabet illi l-inizjattivi leġislattivi individwali kollha kienu pożittivi. It-tielet. L-eżerċizzju ta' analiżi mandux jiġi użat biex immexxu lura il-regolamentazzjoni jew innaqstuha, anzi bil-kontra dan l-eżerċizzju huwa opportunità biex aħna nevalvaw nuqasijiet li għandna u l-inkonsistenzi li għandna fil-regolamentazzjoni finanzjarja u biex nkunu nistgħu aħna intemmu xogħolna. Ir-regolamentazzjoni li saret wara il-kriżi kienet mikroprudenzjali, iġifiri fuq livell ta' istituzzjonijiet individwali. Ma kienux makroprudenzjali, iġifiri. ma kienux qed iħarsu lejn is-sistema kollha kemm Kuna għanzi, kuna il sistema kollha kemmi biex l-istituzzjonijiet ma jsibux problemi fl-istess waqt. Xorta għatem ċertu riskju għal stabilita finanzjarja l-istatini u l-kontrapunti ta' taxxa tista' tħares lejn il-volatilità ta' swieq f'dawn l-ħarġimat. Fejn rati ta' interess huma viċin iż-żero. Aħna qegħdin eh, f'pożizzjoni li qatt ma konna fija qabel. U ma nafux meta ir-rati ser jitilaw. Sissa għamilna il-regolamentazzjoni eh, dejjem fl-ħannuta, fi kriżi. regolamentazzjoni għandha tkun aktar ibbażata fuq il-prinċipji biex tkun aktar saħħita u ma naħsibx li għamilna bizzejed biex nipproteġu l-konsumaturi tagħna u għalhekk għanna xi eh, noqqasijiet fil-regolamentazzjoni tas settur per eżempju, differenzi fil-protezzjoni tal-konsumaturi, differenzi fit trasparenza referenzi fi sanzjonijiet. Aħna naqblu li irridu aktar koordinazzjoni orizzontali f'dan l-aspett ta' regolamentazzjoni. Il-ħames punt li nixtieq nagħmel illum huwa illi l-idea illi l-missjoni ksibnija l-ħaqnija u li saridu nifukaw fuq it-kabbir u xolijiet hija xaġa perikoluża ħafna. Għaliex? Għax dan ifisser eh, dan jinsinwa li jkollna oppożizzjoni falsa, jiġifieri qegħdin nażlu jew ir-regolamentazzjoni jew it-kabiru xolijiet. L-istabilità finanzjarja hija kriterju importanti għal kabbir sostenibbli. Kif? Għal Andrea Erria tal-Autorità Bankarja Ewropea il-kontribuzzjoni prinċipali li l-finanzi jista' jagħmlu tkabbir huwa billi ma toħloqx kriżi finanzjarja. Nistgħu nħarsu wkoll lejn in numru ta' studji li qed dejjem jiżdiedu minn numru ta' istituzzjonijiet bħal Fond Monetarju Internazzjonali l-OECD BIS oħrajn juru illi wis finanzjament jastakola it-kabbir. Biex nikkonkludi nixtieq najt illi fi żmien meta il-momentum politiku qed jinbidel minn hemm bżonn ix shadow banking għal hemm bżonn nippromovu shadow banking permezz tal-Unjoni tas Suq Kapitali. Għalhekk dan iż-żmien huwa dejjem aktar urġenti li wieħed item il-ħaq l-għanijiet tagħna kif bil-regolaw shadow banking għaliex biex niżguraw l istabilta finanzjarja u innaqsu ir-riski għal kontribwenti u l-konsumaturi. Dawn huma il-kriterji reali li għandna bżonn biex nerġgħu insaħħu nerġgħu nibnu l-konfidenza tal-konsumatur. Din il-konfidenza, din il-fiduċja tal-konsumatur hija il plastru għal domanda fil-konsum u dan huwa dak li jmexxi li wassalna għal tkabbir għaliex il-konsum jammonta għal żewġ terzi tal-prodott gross domestiku dan Monta għal iżda terzi tal-prodott gross domestiku. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Thank you very much uh, to all the speakers. Grazzi ta' sew li kellima kollha tal kontribuzzjonijiet relevanti li għamlu f'dan id-dibattitu din l-evalwazzjoni tagħna. Lan tagħna mhuwiex illi noħolqu kontradizzjoni bejn l-istabilità finanzjarja ir-regolamentazzjoni u it-kabbir, anzi bil-kontra aħna nixtiequ illi nidentifikaw metodi differenti, metodi aħjar li bihom nistgħu nindirizzaw in-noqasijiet regolatorji u shadow banking u għaz minn dawn eżempji u minn naħa l-oħra irġidu u kol nħarsu lejn l-qafas regolatorju eżistenti kif ġi implementat u kif dan jaqbel ma l-ideja tagħna li kolna suq finanzjarji jistabli li iwaslu għal kabbir sostenibli. Naf li dan huwa bilanċ diffiċli wieħed silħaq u din hija eżattament raġuni għalfejn qegħdin hawnhekk aħna biex nerġgħu nevalwaw din is-sitwazzjoni għaliex merġ immor lura minn dak li għamilna s s'issa. Iżda ħadd ma jaf eżattament x'inhuwa l-effett ta' dawn il-leġislazzjoni eh, kollha ma qogħdin flimkien aħna qegħdin hawnhekk bħala kol leġislaturi biex niddiskutu u nidentifikaw il-problemi li jista' jkun hemm u naraw jekk nistgħu x'insibu soluzzjonijiet aħjar. Nibdew issa bir rawn ta' kelliema tagħna mill-gruppi politiċi u nibdew l-ewwel ir-relatur is-Sur Bazz. Herzlichen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President Jiena għandi l-problema issa li ma nistax nħares lejkom biex nindirizzakom minħabba il-mikrofonu nkella ma nkux qed nitkellem fil-mikrofonu ma jisimgħunix l-interpreti mbagħad nitkellmu iktar il-qudiem. Ġifieri jekk t tinterpretawx il-fatt li qed eh, mhux qed nindirizzakom mhux qed inħares lejkom ħabba li qed nantikom dari jew xi ħaġek. Ningrazzjawkom il-kol kemm intom tal-li ġejtu għawek, intom tafu l-Parlament Ewropew ilu mħasseb fuq l-effett kumulattiv tal dawn ir-regolamenti kollha u aħna għandna l-intenzjoni illi din miex biċċa xogħol faċli fil-fatt illi nkomplu niddiskutu nippruvaw xista jkun l-effett kumulattiv u jiena naħseb li aħna fil-Parlament Ewropew għadna marna xilniex illi nerġaw l lura il-regolamentazzjoni. Waħna mhux hekk irridu, aħna rridu l lura li regolamenti illi kienu implementati f'dawn l-aħħar sentejn minħabba li nafu li hemm bżonn ta' ħafna atti legali illi għandhom ikunu diskussi minħabba li dawn dawn waqt jista' jkun li ħajkunu implementati. Sta xtaqt illi Mbagħad partikolari ngħid li naqbel perfettament ma' dak li għadu kemm qal il-President U apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi għandi xi ftit suġġetti li dwarhom nixtieq insaqsi xiftit minnkom jew nkella li jistgħu jikkonċernaw lilkom ilkoll. Jiena bħala rapporter interessawni dawn il-punti. L-ewwel mistoqsija hija dwar l-evalwazzjoni ta' l-impatt din l evalwazzjoni tal-impatt fil-opinjoni tagħkom aħna kif nistgħu ntejbu din it-tip ta' evalwazzjoni. Jiena naħseb li din hija kwistjoni pjuttost prattika u ewlenija. Apparti minn hekk jiena nixtieq inkun naf ukoll intom fil-femma tagħkom jekk ikun hemm studju kif huwa ppjanat bħalissa, e kif kien ħabba mill-kummissjoni Nasa fil-fatt dan huwa punt importanti ħafna ġifieri li aħna għandna jkollna kemm jista' jkun qafas preċiż ħalli bekk nkunu nistgħu naramlu dan l-evalwazzjoni tal-impatt. Nishtiq insaqsi mistoqsi l professur Molonli u anka l segretarju ġenerali tal-Finance Watch. Mħabba illi jekk qegħdin naraw pereżempju illi rappreżentanti tkellmu fuq l-assigurazzjoni u ħadd ieħor tkellem fuq is-settur bankarju, Jina nixtieq illi nsaqsikom x'tib ta' possibiltajiet hemm fis-setturi differenti għal regolamentazzjoni aħjar u intom fil-fema tagħkom liema tip ta' affarijiet mumiex mixin it-fit ma' regolamenti. Għandu mistoqsija għaw kolla sur grill s-njur kolla, Jena nishtiqn nkun naf jekk lan ta' regolamentazzjoni huwa li aħna innaqs kemm jista' jkun ir-riskju nipproteġu l-konsumatur din mhix xi ħaġa li hija ta' importanza politika biss U allura in-nuqqas ta' argumentazzjoni aħna rridu nanalizzaw ħalli naraw jekk verament u wiex qiegħed il ir-riskju l svantagġi eh, fuq l-ekonomija u kol xi ħaġa importanti ħafna anke fil-kontest tal pakett ta' investiment illi l-lejla eh, fil-fat suppost għan implementaw, għan nibdew n-implementaw fissi, għallura l-signura koller sur grill jina nsaqsijom f'dan il-qasam f'dan il-kontest ġifir ta' pakket ta' investiment hemm bżonn ta' ċertu titjib u apparti minn hekk fil-kumpaniji anzi fil-parteċipanti iż-żar u ta' daqs medju. X'tip ta' miżuri nistgħu nimplementaw sabiex ngħinuhom Issa nixtieq nitkellem fuq il-green paper tal-suq tal-kapital Ewropew. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt Għana kena rapport ta' inizjattiva propja u minn dwar il-Green Paper għana fil-fat għadna diġa ċertu pozizjonijiet fuq eh, il-direttiva tal-prospetti. Jena fil-fat nishtiq li eh, nitkellem iktar fuq is-suq tal-kapital. L-Unjoni tas-suq tal-kapital kif tista' tikkontribwixxi għal iktar t-tjib u anka sabiex inneħħu ċertu eh, dubi għal darba l dejjem ma parti minn hekk. Anka fis-settur tal suq finanzjarju kif nistgħu nagħmlu dan kollu? Għandi ħafna iktar mistoqsijiet, iżda m'għandix iktar minn ħames minuti għad dispozizjoni tiegħi, allura nieqaf ewwel issa. Thank you. Grazzi. Sur Balz. Issa il-kellim li miswa Paul Tank. Grazzi, President. Id-dibattitu e interessanti ħafna u et nara illi għaw xilmenti illi għaw wis regolamentazzjoni wara l-krizi. Pero smajt kemminant il-rapporter kif ukoll mill-President dina mhijiex fuq rollback ta' regolament ta' regolamentazzjoni. Nixtieq ngħid ir-rappreżentanti tal-settur tal-assikurazzjoni nifhem illi banking levy mhijiex popolari mal-banek Imma dak li rridu nisimaw fis settur finanzjarju u għalli għanna naħdmu fl-interess tal-ekonomija u fl-interess tal-nies tal-Unjoni Ewropea. Allora naraw un bad bidliet fi regolamenti li opportunità għal daqstant jiena <laughs> nappella lilkom biex tajdinna tista' tajdunna fejn rridu naħdmu biex nuru illi aħna għandna interess fil-titjib tal-ekonomija fil-settur tal-banek u tal-assikurazzjoni. Aħna għanna bżon namlu nistaqsu ħafna mistoqsijiet u biex nerġaw naraw xinu ma il-kompiti tagħna. Għandi, Mistoqsija għal Sur Midam e, Signora Maloni. Intkom it-nejn tkellimtu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, pero ma elaborajtux bizzejiet. Forsi jiena kelli l-impressjoni illi idkom għetaraw kif nistaw intejbu il-protezzjoni tal-konsumaturi illi kseta tibet iktar pero konna fi krizi. Tistaw telaboraw daqxejn fuq dawn il-possibilitajiet? Ek joġbo, grazzi. U issa nistaw nisimaw il-risposti, l-ewel round ta' risposti. Eh, possibilment osra jekk tistaw Tatu risposti mux iktar minn 3 minuti. Min jishtiq jibda? Surinġam, niġam, niġdam. Iva, l-isem huwa Olandiż, imma jiena Franċiż, allora nippronunċa għala franċiza. Jina naqbel illi aħna nistaw nħarsu lejn l impatta regolamentazzjoni. Però il problema huwa li ħafna regoli lanqas edin jiġu użati fil-prassi. E, ma kien ħarsu lejn il-CRD4 mux se jidħol fi seħ qabel l-2019. Il-evaluazzjoni ta' impatt nistaw intejbuha billi nikkwantifikaw E l-ispejjeż tal-kriżi illi għandha l-impatt ta' regolamentazzjoni. jekk inħarsu lejn dan l-evalwazzjoni nistgħu nħarsu lejn l-ispiża ta' regolamentazzjoni bħal anki l-ispiża tal-compliance. Però eh, l-ispiża għas-soċjetà ta' din il-kriżi fil-fatt hija ħafna akbar U jekk irridu namlu evalwazzjoni ta' impatt, irridu namlu paragun ta' dawn iż-żewġ elementi. U ma rridux ninsew lanqas li din il-kriżi hija r-riżultat ta' deregolamentazzjoni u mhux ta' regolamentazzjoni. U ma nistgħux, ma rridux, irridu nevitaw li namlu diagnosi sbagliata nishtiqo anki nħarsu lejn il-riskju tal-default u distanza mid default Jina, provajt nitkellem kem jistajkun fil-qosor. Grazzi. Grazzi. Fuq il-kwistjoni tal evaluazzjoni tal-impatt, jiena hawnhekk nista' nikkwota il-Viċi President se li qal li forsi għanna nirriflettu fuq meta rridu nagħmluhom l evaluazzjoniet tal-impatt, nagħmluhom dejjem fil-bidu u eh, għatma għan fl-axar, irridu nistudjaw anki xinu għall-axar impatt ta' proċess. Issur, nixdam il-kollega għamel kommentu kol fuq il-fat li għanna bżon naraw xinu ma l-ispejjeż ta' regolamentazzjoni u l benefici Ma nix ċifra, pero nista' nikkwota it-teżor tar-Renju Unit l-ispiża għal l-implementazzjoni eh, ta' Solvency 2 se tkun 4.2 biljuni ta' pounds. U bekk għanna elementi li jistaw tuna xie indikazzjoni. Il-mistoqsija ta' surbalz umbat fuq meta nikkonsidraw ir-riski ta' settur u xista jkun l-impatt fuq l-ekonomija reali, meta najdu biex nanalizzaw xerti aspetti ta' solvency tu mux qed nitkellmu biss fuq il-kalibrazzjoni mingħajr ma nikkonsidraw ir-riski, aħna qed nitolbu illi nallineaw il-kalibrazzjoni ma' riski għall-ekonomija aħna naħsbu illi il-modell tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja miex rappresentati bizzejiet, unbat kwestjoni anki e, e, fil-Green Paper hija illi noħol u klassi separata fuq l-investimenti tal-infrastruttura u anki il-kwestjoni tal-kalibrazzjonijiet. U l-aħar punt naħseb li kien is-surtenk tista' tuna proposta konkreta Ehm, illi il-bidliet fi regolamentazzjoni tista' tgħinna l-aħjar ħaġa li nagħmlu hawnhekk hija jekk inħarsu lejn il-pakketta regolamentazzjoni li kenna sissa aħna eh, il-riskju ċaqlaqni fuq l-individu fis-settur tal-assikurazzjoni meta rridu noffru prodott fi żmien twil għaliex il-modell kommerċali mhuwiex konsiderat irridu nħarsu irridu nħallsu eh, spiża ta' riskju iktar oli. L-importanza hawnhekk hija li naqdu l-elementi passivi ma' dawk kattivi u qed niġu konsiderati bħala kommerċanti u l-industrija issa għandha inċentif biex tersa il-bot mill affarijiet li jġru isom garanziji u jistaw jgħinu l-konsumatur jibni fiduċa. U dan huwa prodott xiera ħafna ħafna konsumaturi jista' jkun li ma jkunx eh, prodott xiera għal konsumaturi kollha, eh, per eżempju għal pensjoni u biex nirsolvu din il-kwistjoni rridu anki namluha b'mod il-assikurazzjoni ma tiġix trattata bħala kummerċant imma skont il model ta' komerċali ta' għana, ċoħe ma niġux imkejla għabazi tal-negozji volatili illi jieċal u l-fuq u l-isfel u għalina l-iktar ħaġa importanti hija default. Jiena ma fimx illi eh, illi kelli nirrispondi żewġ mistoqsijiet flimkien. Eh, u nixtieq nagħti risposta li sur tank. Għandi tliet punti titjib mirat fil-protezzjoni tal-konsumatur huwa illi intejbu il-klassi tal-assi kollha, il-possibilità li l-konsumaturi jkunu jistgħu jqablu il-prodotti u jiddeċidu x'inhu li qed jinteressa li qed jinteressahom. U għed minn proġetti tal- CMU e, għanna bżon ta' ċerta protezzjoni. Umbat fl-aħħar, jekk xieħut mir-riski inċal u mill-banek għal fondi ta' pensjoni, inkunu nistaw intejbu, inkunu e, nistaw intejbu protezzjoni. U dispieċi li l-interrumpejtkom. E. Grazzi, President, u grazie anki kollegi, u fil osor fuq l-evaluazzjoni ta' impatt inħoss li din ħaġa importanti ħafna. Jiena għandi eh, proposti żgħar, ċoe tentativ iktar qawwi li, li negozjaw ma' soċjetà ċivili, din hija ħaġa diffiċli ħafna, però hija waħda mill-isfidi eh, u tagħti perspettivi ġodda. U t-tieni eh, benchmark ċari, kwantifikabbli li nistgħu inkejlu il-miri kontra tagħhom. U t-tielet il-possibilità li namlu evalwazzjoni ta' timelines, e, ċoħe naqsmu l-proġetti e, fi kalendari ta' ħames snin, ħames snin. U mbagħad anki e, li nużaw data biex nkunu nistaw nbassru kif id-data jistaw ikollhom l-impatt. U mbagħad fuq il-kwestjonijiet tal-cross sektorjali naħseb illi irridu naħdmu iktar fuq is-sanzjonijiet, anki fuq is-setat tal awtoritajiet ta' supervizjoni u anki fuq l-ekwivalenza u fuq l-aċċess lejn il-swi Ewropej. U fuq il-kwestjonijiet ta' kwistjonijiet eh, kwestjonijiet fejn forsi mm, mm, mm, mhumiex qed jimxu tajjeb, il-kwestjoni ta' disclosure l-informazzjoni ġenerali li ġeja uh, skont il mizuri ta' servizzi finanzjari u fil-fat eh, eh, il-fat li saret iktar sofistikata, iktar iktar fija kategoriji differenti. E, e, anki il-mifid 2 jinkludi da forsi e, in realtà miex fatta minn silos imma irridu nħarsu lejn it-titip li jista' jsir fis-sistemi kollha. U mat fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, is-sens tiegħi hawnhekk huwa li għandna bżonn ta' aktar koerenza. Skont mifid tnejn, per eżempju, naraw regoli rigorużi fuq l-intervenzjoni tal- tal-prodotti u tal-design tal-prodotti li nħoss li huma neċessarju kritiċi, però minnaħa l-oħra naraw skont l-Unjoni tal-Xwieq Kapitali il-bidla fil-thresholds għal prospectus e, forsi kun iktar faċli għal eh, l-emittenti li għandhom iktar riskju li acceddu suq Eh, u dan huwa iktar interessanti għal konsumaturi finanzjari u forsi wieħed mill-modi kif nistgħu nirrikonċiljawhom daw hija l-leġiżlazzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea ta' minnu l-konsumatur. Eja nerġaw nħarsu lejn il-definizjonijiet, nejn it thresholds eja namlu verament xogħol empiriku u mm, min qed nippruvaw ninkoraġixxu u min qed nippruvaw nipproteġġu u kontra l-inkoerenzi eh, tal-programmazzjoni ġenerali. Fuq kwestjoni tal-evaluazzjoni ta' impatt, e, e, saru ħafna issemmew e, ħafna affarijiet, però kritikament għandu jkonna evaluazzjoni holistika, viżjoni ġenerali, ir-regolamentazzjonijiet kollha kemm il-parlamenti passati implementati mill-kommissjoni, anki implementati mill-regolamentaturi Eh, u anki l-iPhone is 9 eh, illi hija sottostimata li huwa verament eh, periklu għal ekonomija Ewropea. Il-bira ħerġevejt rapport minn analista u għalu illi l-20 sa 30 fil tal-kapital kollu jekk jista jiġi inforzat jew impost fuq il-banek jista jinqeret. U dan rridu nikonsidrawh meta nħarsu lejn regolamentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' impatt. Kwalunkwe ħaġa illi hija disponibbli il-periklu aħari għandu jkun li ċerti banek jridu joħorġu minn ċerti segmenti u l-iktar eh, settur vulnerabli se jkun il-segment tal-SMI e, għax mux id-data kolla eh, huma eh, mitlubin biex eh, eh E, u mħabba f'dan f'din ir-raġuni il-banek jistaw ikunu obbligati li jirrinunċaw għal dan il-segment. Jew inkella jkollhom jagħmlu l-konsolidazzjoni u ma nafx hekk f'interess li konna banek ikbar u inqas banek reġjonali u lokali. Grazzi. Kate Wimbor. Grazie President għanna opinjoni dif, differenti u anki setturi differenti koperti. Allora huwa diffiċli illi wieħed jasal fil-qalba tal-kwistjonijiet. Però jina nishti nitkellem fuq il-punt tal-agenda biex nizguraw il-koerenza. Kull trialogu għandu il-kompromessi tiegħu u wieħed ikun daqshekk kifukat li jkollu kompromess u mbagħad jasal biex jagħmel leġislazzjoni mingħajr ma mingħajr jiżgura li din leġislazzjoni ħa taħdem. U jiena nixtieq minn għandkom eżempi eh, fuq il-IMD 2 eh, però nistgħu naraw ġa in-nuqqasijiet eh, anki fis-CSDR u emir għas csdr u għal capital li l-banek iridu jżommu għal dawn il-prodotti, però jina nishtiq anki eżempji oħrajn fuq il-crossovers u fuq kif tistaw tidentifikawhom. Il-ħtiġijiet ta' reportaġġ u anki bordni ta' grandezza u u ħaġa tajba li kunem dawn il-ħtiġijiet globalment, dawn huma waħda mill-impenji tal-G20, pero kien hemm suppost li jkun hemm diagramma eh, tal-emir short selling CSDR u MIFID u ma, kien, ma kienx diagramma kien ħafna rabtiet u kien hemm ftit crossover fin-nofs kif nistaw nirranġawa din l-istampa x'nistgħu namlu biex eh, l-standards ta' riportar eh, jiġu b'mod iktar standardizzat biex inkunu nistgħu nużawhom globalment biex nagħmlu monitoraġġ sħiħ. U l-professur Moloni e, irreferit ukoll għal bidliet e, kulturali. Aħna il ġimali li għaddit fir-Renju Unit rajna il-pubblikazzjoni tar e, markets review, però rajna li l-individwi involuti fil-bejħ u prodott ta' dawn il-prodotti finanzjari kemm minn din l-attività tista' tiġi inkluża fil-kuntest Ewropew u mhux li jkollna biss reġim eh, limitat għal Renju Unit. U jekk għandkom xi tħassib fuq il-konsumatur u jiena nħoss li danu għal pensjonanti li jrid jieħu responsabilità eh, personalment għal futur tiegħu eh, għaliex għaliex muwix faċli jkun hemm stat illi wara 20 sena jkun jistajati pensjoni uh, viabbli. Eh. U uh, jekk eh, dan jkunx possibli li kollom bizzejiet riżultat mill-flus mil, mil li kunu uh, eh, salvaw. Peter Jasek, mux etna raħaw, prezenti? mela Miguel Bieges. Jiena smajt il-xi il-menti fuq il-pis eċessif fuq settur u anki xiftit um, il-menti fuq il-regolamentazzjoni eccessiva. Ma rridu niftakru li l-ispejjeż u l peace illi ġew bħala riżultat tal-kriżi hija eh, ta' xi 40% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U kwanto tali, jekk hemm eh, il-ment li huwa leġittimu eh, fuq il-pisijiet li ġew mill-kriżi finanzjarja, E, din hija il-ment li għandu jsir minnaħat tal-konsumaturi għal daqstant din hija l-kwistjoni illi meta nħarsu lejn din il krizi u l bżon illi natu li swi il-possibilità li kunem autoregolamentazzjoni ta' sistema x'nistgħu nagħmlu, nistgħu u lejn ir-regolamentazzjoni anke jekk tkun iktar komplessa u mm, minar ma l-fat li kunem neċessità liħda, U jekk hemm ftehim ġenerali li hemm xi ħaġa trid issir, jiena nistaqsi jekk iex hekk hux ħaġa leġittimu illi nilmentaw fuq il-regolamentazzjoni meta nqisu il-kriżi li għaddejna minna u l-konsegwenzi li dina għatanda fuq l-ekonomija u fuq s-soċjetà. Jiena naħseb illi hemm sensiela ta' eh, kwistjonijiet illi ta' min jisma eh, risposti ta'kom. U fuq il-fond ta', ta rizoluzzjoni, meta wieħed is illi dina ħat um proporzjon zaħira ta' dak li huwa neċessarju biex jissalvaw is-sistema xi 55 biljun, dina hija ħaġa xierqa nistaqsi u ma nafux jek din għajx bizzejiet għalix jekk ikollna supervizjoni eh, f'posta għawija, allora il-banek umbat ma jfallux u għal daqstan dan il-font mux se jiġi użat. Umbat hemm żewġ aspetti li qed jiġu traskurati fil-Unjoni Bankarja. Waħda hija il-fatt illi kien hemm proposta inizjali għal rapport illi rakkomanda separazzjoni bejn il-retail banking u l-investment banking, illi mbagħad spiċċat fi proposta illi ma ma marreċ lem iktar. U vitali, però importanti ħafna li nisseparaw il-banek eh, ta' investiment minn dawk eh, ta' retail, jekk aħna ridu nagħtu protezzjoni l-konsumaturi, għax u mal-konsumaturi illi jiddepozitaw il-flus tagħhom eh, umbat il-banek eh, illi umbat jispekulaw fuq dawn il-flus billi jużaw eh, servizzi ta' investiment. U ħafna, u nishtiq nkun naf xinija il-pozizjoni ta'kom anki fuq il-shadow banking. Dina hija kawza jew konsegwenza tas-sistema għax forsi il-regolamentazzjoni eccessiva tista tiċċa tamela ċara illi il-shadow banking qed e, jiġi użat anki biex jinadda fil balance sheet u biex jaqbes il-supervizjoni u anki bħala il-ħtiġijiet ta' kapital sa li ma puntem kontradizzjoni bejn din il-ħtieġa Eh, li jkunu strumenti ta' riskju u il-finanzi disponibli għall-SMEs. ċoe, sanima punt dawn il-ħtiġijiet ta' kapital huma il-kawza eh, tal-problema li ħabba fija il-banek edin jevitaw li jinvestu fl-SMEs u minn flok edin jinvestu fid-dejn sovran. U mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi fuq it-taxxi. Kif tafu s-sistema finanzjarju e, iħallas ftit taxxi il-livell ta' taxxa illi iħalsu il-banek huwa ħafna iktar baxx minn dak ta' ċittadini. Il-banek l-istrutti finanzjari huma wkoll operatur importanti ħafna fil-evażjoni u fuq levitar ta' taxxa illi huma daqshekk eh, nitkellmu fuqhom illum u nixtieq nistaqsi l-esperti salim punt dan is-settur qed jikkontribwixxi għal problema tal-evitar u eh, u evażjoni. U jekk is-settur finanzjarju iħallsu biżejjed taxxi bħalma jħallsu ċittadini u salim punt dan is-settur jista' jiġi Eh, jista' jasal biex jilħa trasparenza u eh, nwaqfuhom milli eh, ikomplu din il-prassi ta' evażjoni u evitar ta' taxxi. Issa, risposti. Min irid jibda jitkellem? Finance Watch forsi? Grazzi. Fuq il-mistoqsija ta' Signora Swinburne, fuq il-standards ta' riportaġġ l-uniku mod biex nitrattaw il differenza hija li namlu clean-up bħala eżerċizzju orizzontali li semmejtina fil-introduzzjoni tiegħi. Aħna kellna ambjent ta' regolamentazzjoni għal konsumaturi anke għal bench owners futuri rajna eh, ta' ritorni għall-investiment imma miex dik li hija konsidrata attualment fil-proġett CMU. U nixtieq eh, nżid illi biex nevitaw falliment totali ta' sistema finanzjarja il-Banek ċentrali eh, eh zidu l-likwidità kien neċessarju, ħadd marit illi ifalli s-sistema finanzjarju, però wieħed mill-konsegwenzi ta' daw li għanna rati kważi zero u dinja l-ikbar zbal ta' pressjoni finanzjarja li għat rajna f'dawn l-aħħar eh, mitaj sena. Il-sistema, il sistema eh, l interessi għad a zero huma eh, mezz biex nevitaw il-kollassament ta' sistemi. il punt huwa li ma nistawx inċaqalqu il-riskju mill-istituzzjonijiet finanzjari lejn il-konsumaturi, għax il-konsumaturi mhumiex edukati biżejjed biex eh, imħarġa biżejjed biex jieħdu riski, irridu. Ma nistawx ninsew illi waqt dawn il-krizi il-fond ta' pensjoni li batit liktar huma il-fondi privati illi kienu investiti ħafna fil-swieq finanzjari. Dana huwa dak li xtaqt ngħid għal bħala risposta ta' Sinjora Swimber. Fuq il-mistoqsija l-oħra, Iva, aħna naqblu illi eh, l-fond ta' 55 biljun għal rizoluzzjoni mhuwiex biżejjed biex isalvaw l-istituzzjonijiet too big to fail. Aħna għadni ħafna drabi da u aħna inħossu illi dan jaħdem biss għal banek żgħar bħal maġara ġara f'Ċipru fl-2013 u mhux se jaħdem tajjeb għal banek kbar. E, iftakru illi e, għal ħafna mill-banek kbar il-pjan ta' riżoluzzjoni huwa ta' 18 il-paġna jekk wieħed jirnexilu jimplementa <laughs> rizoluzzjoni bħal di e, f'weekend naguralu. Eh, nishtiq nagħti mistoqsija qasira għal standards ta' riportar. Aħna maħniex kontra, għandhom ikunu raġonevoli, jrid ikun hemm differenzjazzjoni bejn il-banek bar illi għandhom modelli ta' business iktar komplessi biex il-regolamentaturi ikunu jistaw jamlu l-valutazzjoni tagħhom. Ma nafx kemm risorsi għandhom bżon l-autoritajiet jekk eh, irdu jekk ikollhom 15 miljun ta' klienti kull su kull jum jekk għandhomx biżejjed informazzjoni, ma din hija kwestjoni differenti. Mal-banek żgħar il-reportar għandu jkun importanti u ma nix nitolbu l-istess standard ta' reportar mill-banek żgħar il-jum għandhom valur importanti ħafna fuq livell lokali. Il-fond ta' u kontribuzzjoni, naturalment dawn huma neċessarju, ma rridux inħarsu inħalsu dal-btejn u dan jfisser li ma rridux natu kontribuzzjoni tal fond ta' rizoluzzjoni u anki għal fondi nazzjonali, ċo għal budget tal-istat, e, għax bekin bekk inkunu qegħdin e, nintaxxaw l-banek darbtej. It-taxxi fi snin normali nitkellem bis fisem il-kumpanija tana il-banek il iħalsu ħafna iktar taxxa mill-li ħalsu ċittadini. U fuq il-shadow banking iva, il-shadow banking għandha tkun regolamentata. Aħna naqblu perfettament ma'kom u inġust jekk jibdew jagħmlu eh, l-istess attività minn ma ikunu regolamentati. Grazzi. Iva, fuq il-mistoqsija ta' Swinburne, fuq il-crossover u fuq l-overlap, jena nishtiq nati eżempju ta' cost and charges disclosures. Aħna għanna eżempju skont l-artikolu 8.3 fejn l-assikuraturi għandhom jgħatu avvalwazzjoni tal-spejjes indikatur monetarju u perċentuali. Għanna regolament simili fl-IMD2, artikol 24-3, fejn l-ispejjeż għandhom eh, jiġu prezentati b'mod aggregat. Għandek l-istess informazzjoni hemmhekk, però l-formulazzjoni hija differenti. U naturalment jekk ikun hemm fizzjal tal-compliance eh, serju, eh, eh, Eh, se jkollu diffikultà biex jimplementa, però l-aħjar ħaġa li wieħed jagħmel referenza u jgħid iva din hija regolamentazzjoni allora għandu jkun suffiċenti għal anke l-MD2. Tista' tkun soluzzjoni. Fuq il-ħtiġijiet ta' riportar nista' ngħid kumment pożittiv aħna minn Solvency 1 qed nimxu issa lejn Solvency 2 u aħna irċevejna 271 modelli ta' riportaġġ li huwa pass il-qoddim. Però l-iktar ħaġa importanti li ridna nisħu fuq hija li kien hemm ħtiġijiet addizzjonali fuq is-settur tal-assikurazzjoni. U qalu wkoll illi kellhom bżonn ta' ħtiġijiet ulterjuri u wara e, diskussjoni twal bejn l-ICP u l-IOPA kien hemm anki konsultazzjoni mill-industrija issa wasalna għal qafas li huwa xiera fis sensi li l-ICB tieħu ħafna mir riportar tal-Ajopa eh, preċedenti illi huwa riżultat tajjeb. Pax kien hemm għan, eh, interessanti għax kien hemm sforzi kbar minn żewġ naħat. Grazzi, President. Eh, kommenti osra fuq il-ħtiġijiet ta' riportar. Jiena jidirli, in-riportar huwa dinamiku ħafna u dan war tip ta' regolamenti li għandu sejt biddel u se jkollu jiġi finanzjat. Eh, dan huwa bottom up bħala proċess u qed eh, jimxi flimkien mal-ISAs biex jaraw eh, x'jaħdem verament għalihom għax u qed jappoġġa l-anijiet tal-regolamentazzjoni finanzjarja. Issa, fil-lizas ful-SSM ta' min forsi konsiderom daw. U mbagħad fuq dak li għandu xi mal bidla kulturali Eh, eh, eh, l-opinjoni e l-regolamentazzjoni mhuwiex laqas nofs il-mekanizmu li hemm bżonn għal ehm, swieq finanzjari supervizjoni u infurzar huma importanti. Eh, l-inċentivi regolamentari, eh, responsabilità, sanzjonijiet kriminali ma kollha importanti dawn huma diffiċli fuq livell Ewropew ġimmi eh, irnexxilna dan fuq il-sistema tal-abus tas-su, però għanna għandu jkonna viżjoni ċara ta' kif qed jiġu applikati sanzjonijiet u jekk hemm spazju għal sanzjonijiet pan-Ewropew għax dana jkun messaġġ importanti fuq kemm huma importanti regolamentazzjoni. Un bat fuq shadow banking jiva naqbel imħabba riski ta' arbitraġġ dan huwa parti kritika tal program ta' riforma u forsi importanti li wieħed dana jisu fil-kuntest tal-moviment internazzjonali u tal-Finance Stability Board u eh, anki regolamentazzjoni globali biex nizguraw l-effett. Grazzi. Għabel ma nati il-mikrofonu lil Sven Giegold mux qed nara l-Marko Zanni, allora forsi nkunu nistgħu anki nieħdu xi ftit e, li għaj. U nistaqsi l-kollegi li xti jixtiequ jitkellmu jajdun u nistgħu ntawlu l-lista. <coughs> Um, thanks for the input so far delivered and uh, I agree with Grazie ħafna tal dak li ta' l-informazzjoni kollu li tajtuna u dak li qed um, jisni nifhem jiena li l-regolamentazzjoni finanzjarja mhux ħad tkun iktar effettiva jekk ħajkollna iktar regolamenti, Ġifri n-numru ta' direttivi għat delegati eccetera, u l-ammont ta' regoli kollha illi ħa eh, nistaw nistabilixxu dan mhuwiex riflessjoni mhix mera tajba ta' dak illi aħna qegħdin nagħmlu bħala xogħol. Jiena issa qegħdin naraw illi il-kollegi l-vistadlina din jgħidulna illi dawk li per eżempju ma favur dawn ir-regolamenti forsi jista' jkun hemm bżonn ta' iktar regolamenti ħalli nistabilixu dan kollu iżda forsi hemm ħadd ieħor li jaħseb li din opportunità tajba sabiex inneħħu ċertu standards li mhumiex tajbin. Din hija situazzjoni tista' tkun daqsxejn perikoluża tista' twassal għal riżultati mhumiex mixtieqa iżda ħseb li importanti li naraw li konna kriterji oġġettivi ħalli nkun nistgħu naraw jekk kienna nix nagħmlu xorna tajjeb jew le. Jiena naħseb il-kriterji oġġettivi huma għandhom ikunu bbażati fuq il-konsumaturi u l-flus li qed jidaħlu huma mill-investimenti li għamlu finanzjarji. Jiena naħseb dan it-tip ta' tħul finanzjarju importanti ħafna sabiex wieħed ikun jista' ikollu ħajja tajba bil-pensjoni jiena naħseb li settur finanzjarju qiegħed jieħu parti wisq kbira tal-flus illi qegħdin jakunu kumrati fis sistema finanzjar. Ġifieri intom x'tissuġġerixxu li nagħmlu sabiex ikollna sistema iktar effettiva. Pereżempju, is-sistema Żvediża li għandha ikollha sistema ta' pensjonijiet ibbażata fuq il-kapital iżda li ma serrax biss fuq kompetizzjoni bejn l-atturi differenti. U jidher li l-ispejjeż ta' 0.2 fil-mija lura l-Ewropa x'għandha tagħmel ħalli għandha tipproponi ċertu limiti u dan ikun ħafna iktar allura irħis sabiex aħna namlu ġestjoni ta' dan milli kieku jagħmlu l-bank. Issa anke dwar l-effettività tar-regolament ta' solvency. F'dan s-sistema finanzjarja u għek anka f'dan il-kas minkejja l-isforzi tagħna jidher li l-investituri fil-banek u fl-assigurazzjoni jaħsbu li dan huwa investiment pjuttost siguri fis-settur bankarju ma nasibx li l-marġini żdiedu b'xi mod allura naħsbu illi t-teddida li forsi nkun hemm responsabilità ta' vera li tittijat mill-istituzzjoni finanzjarji mhux dejjem irid jagħmel tajjeb għal dan it-telf il-ċittadin komuni bit-taxxi tiegħu forsi tista' tkun reali. Importanti li naraw li konna kriterji oġġettivi. Apparti minn hekk nixtieq nsaqsikom, intom x'tasbu fuq l-idea li aħna jkollna Manuel jew ktieb Ewropew għas servizzi finanzjarji. Ġifieri li aħna nippruvaw noħorġu ċertu kategoriji permezz tal ta' direttiva u nippruvaw nselvu ċertu problem ta' proporzjonalità li aħna ħloqna permezz tas sistema ġifieri sistema ta' 40 regola differenti ħalli bekk ikonna l-istess tip ta' kriterji dispożizzjonijiet għal istituzzjonijiet kollha. Qed nistenna bil-ħerqa ħalli nara imtom kif beħsiebkom tkejlu il-progress li għamilna u s-suġġerimenti tagħkom. Thank you. I don't see other requests. So maybe I could make a question to Mr. Gro. Grazzi ħafna Forsi nixtieq mistoqsija jiena li sur Grun, nixtieq illi nitolbok sabiex titkellem mod iktar konkret fuq l-IFRS. U nixtieq ukoll nsaqsik. Sabiex tgħidli xi ħaġa iktar speċifika fuq il-rekwiżiti tal-kapital. Jekk hemmx iktar inċertezza jew inkella jekk hemmx bilanċ tajjeb bejn miżuri tal-plastru wieħed u l-plastru numru tnejn. U kwistjonijiet li għandhom x'waqsmu mal-kriterji illi mhumiex qegħdin janalizzaw u jqisu r-riskju kif suppostu laqqas ma huma qegħdin iħeġġu l-finanzjament tal-ekonomija reali. Nitolbok sabiex tilabora daqsxejn iktar fuq dan il-punt mill-perspettiva tal-qafas leġislattiv li għanna bħalissa kif ukoll l-implementazzjoni ta' dan il-qafas u anka ta' prospetti oħrajn fil-ġejjieni. Ħalli fidejk. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Is-sistema hekk kif llum naħseb li tista' tkun implementata u rispettata mill-banek. Aħna konna nibżaw illi fil-fat minħabba illi nafu l-istudju sar fuq l-IFRS numru 9 nafu li dan il-komitat u s-sottokrup ta' dan il-komitat kien diġat juħseb din il-kwistjoni li aħna mux bisa din nitkelmu fuq l-implementazzjoni din hija proċedura li toħdilna ħafna snin iżda qed nitkellmu fuq teddida differenti apparti mir-rekwiżiti tal-kapital tar-Renju Unit aħna qegħdin naraw li hemm dispożizzjonijiet kbar ħafna illi ħaj ġibu maħħom ċertu spejjeż f'dan il-kapital illi fil-fatt jista' jkollhom ukoll ċertu impatt fuq is-self u dan jista' joħolq iktar volatilità fil-prezzijiet u din tista' tkun xi ħaġa illi jadaq xejn perikoluża. Sa rekomendazzjoni tagħna tkun illi qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar l-IFRS numru 9 hemm bżonn li aħna nimplementaw ir-regolament ġdid u nanalizzaw fil-kuntest tal-proċess kollu kemm hu issa dwar rekwiżiti tal-kapital kif semmejt jiena naħseb illi mhuwiex ċar kif il-buffers tal-kapital u l-buffers sistemiċi jistgħu jidħlu fis-sistema ehm, strep. U din hija sistema li ntużat ħafna fil-Bank Ċentrali Ewropew sabiex jaraw eżattament eh, x'tip ta' sistema hija xi l-Astrija qalet ukoll li kien hemm xi 75 talba li ktar kerifika mill-participenti tas-suq ġifieri importanti li jkollna iktar informazzjoni fuq dawn il-buffers ħalli bekk noħolqu iktar stabilta' u nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni sabiex imbassru wkoll il-kundizzjonijiet tas-suq għalġejjin di tkun xi ħaġa li aħna kieku nkun kuntenti ħafna biha. Grazzi, Iva, xtaqt l-inwieġeb per mistoqsija tas-Sur Gigold fuq il-prodotti long term anka fil-kuntest tal-problema tal-personijiet, jena nasab li għanna nkunu realistiċi. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proġett fuq perdu ta' twil, fuq perdu ta' żmien twil Iżda aħna qegħdin naraw li ikollok dawn l-alternattivi ta' surrender naturalment tistax tinvesti fuq perjodu twil ta' żmien u laqas ma tista' tagħmel affarijiet li jistgħu jgħinuna nisviluppaw eh, approċċ tajjeb għall-investiment hemm soluzzjonijiet li nistgħu nimplementaw fil-kuntest tas-suq tal-kapital Ewropew. Iżda jiena naħseb li dan huwa proġett illi rridu nindirizzaw ma tistax tgħid illi inti tixtieq tagħmel ħaġa mbagħad minna l-oħra tgħid li hemm bżonn li jkun hemm flessibilità sħiħa, għandna bżonn inkunu realistiċi dwar it-tip ta' riżultat li aħna nixtiequ kif nistgħu nilħu. Aparti minn hekk nixtieq nikkummenta fuq il-ktieb Ewropew għas servizzi finanzjari dak li qed naraw dan jaffettwa l-għażla tal-prodotti minħabba li jekk aħna qegħdin nimbuttaw li kulħadd fuq l-istess fl-istess offa aħna qegħdin naraw li kulħadd jibda jġib ruħu bl-istess mod. Per eżempju, memx possibilità li assiguratur li xaħat li għandu jagħmel kull assigurazzjoni kun jista' jgħid li hemm ċertu rekwiżiti tal-kapital. Meta l-kumpanija tal-assigurazzjoni tkun qed tagħti garanzija ma jkollniex possibilità li aħna nidħlu fil karatteristiċi speċifiċi, naħseb li dan huwa punt li konċerna bosta oqsma differenti. Jekk naraw li kulħadd ikun qisu qed iġib ruħu bl-istess mod, dan jista' jwassal l-iktar riskju. U l-iżvilupp tal-istess imġiba jista' jkun perikolużi naħseb li s-settur tal-assigurazzjoni żamm ċertu nies li fil-fatt eh, tilef bosta parteċipanti setturi oħrajn. Grazzi, Iva, jenaqbel perfettament ma l-idea li għanna bżon li konna kriterji oġġettivi prabta ma l-esperienza tal-konsumaturi u xaħġa li ġraddan l-axħar huma ir-regoli ta' tmexxija ekonomika, ġifieri jekk dawn ir-regoli jistgħu jaħdmu tajjeb u jgħinuna sabiex nanalizzaw il-prodotti u l-iżvilupp tagħhom kif jaħdmu is-swieq, kif jistgħu naraw il-konsumaturi jieħdu l-aħjar tip ta' servizz, hekk bekk aħna nkun inċentivi ħalli jkun hemm iktar tħul u iktar garanziji għall konsumaturi ġifieri għadarba oħra jiena naħseb fil-lisas u ħaddieħor li għandu l-kompetenza għandu jkun hemm għandu jagħmel supervizjoni stretta. Parti minn hekk dwar prodotti jiena naħseb li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna iżda naħseb li din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-proġett il-kbir. L-Ewropa diġa' għamlet dan kollu bil-usit, nafru dan huwa eh, prodott differenti, però naħseb li huwa wkoll siwi li aħna naħsbu naħsbu fuq dan bil-punt li fil-fatt aħna mnata r-Unit qegħdin provaw niżviluppaw prodotti simili. Nista' naħseb li din tista' tkun xi ħaġa li aħna nieħdu vantaġġ minnha minn dan iż-żmien ta' regolamentazzjoni ta' suq Franzari. Naħseb li hemm x'niggwadarjaw f'dak li għandu x'jaqsam derivattivi, supervisuri, home supervisor, etc. jiena naħseb illi minħabba li s-settur finanzjaru fl-Ewropa għadaq daqshekk kumpless, naħseb illi jaqsa kemm aħna ma jkollniex ċertu prinċipji bażiċi ewlenin li jista' jkun problem fejn nifsu ħajkollni problemi biex nerġgħu mmurrura. Iżda Importanti illi konna definizjoni komuni fis-settur kollu, grazzi. <clears throat> to answer Mr. Giggle's question. Iva, sabiex nwiġib il-mistoqsija tas sur Giggle, tiena naħseb illi aħna maħniex qegħdin nippruvaw ikon iktar regolamenti, dak li nixtiequ li jkollna regolamenti iktar sempliċi u iktar sot. Per eżempju, aħna favor il-ratio ta' solvenza per eżempju u risk quality assets. U anka per eżempju il-prodotti standardizzati, naħseb li dan kien suġġeriment pittost interessanti. Issa, anka dwar il-yardsticks li għanna nużaw fil-kas tal-pensjonanti u l-fat li huma għandhom idaħlu iktar mill-pensjonijiet tagħhom għanna nasbu l-situazzjoni sabu fija palissa issa hija stabilita iżda l-problemi maħlisnix minnhom kompletament u sakkemm mirati tal interessu u mhix ħajjiżdiedu l-pensjonanti u dawk illi qegħdin ifadlu l-flus ħajkomplu jitilfu aħna fil-fatt ninsabu f'perjodu ta' repressjoni finanzjarja. ħaġa nistgħu nikkonsidraw f'termini ta' tkabbir ekonomiku u għalli meta nħarsu li SCMU, cmu aħna nasbu li hemm ċertu prioritajiet, pereżempju id-domanda u issa tal-li għandha d-domanda li konsumaturi irridu jiftħu il-portmani tagħhom u jaraw illi eh, fil-fatt jinvestu iktar flus U dini għal l-magna li aħna rridu nippruvaw nagħmluna daqsxejn żejt ħalli tibda taħdem aħjar. Iva naqbel fuq il-leverage u risk-weighted assets Iżda issa nitlob li r-rapporter sabiex jgħaddilna l laħafti ftit kummenti ta' konklużjoni. Grazzi ħafna minħabba illi sar daqsxejn mhux ħażin, kważi saru il-ħamsa ġifiri jena naħseb nista' nitkellem fil-qosor, naħseb li importanti li aħna nħarsu lejn il-problemi li għandhom is-swieq finanzjari. Palissa importanti jinxħaġa pozittiva ħafna li aħna jkollna aktar informazzjoni minnaħa tal-banek, minnaħa tal-assigurazzjoni, minnaħa tas-soċjetà ċivili kif ukoll minnaħa ta' esperti professuri mill-universitajiet. Jiena naħseb illi għandi nirringrazzja l shadow Reporters kif ukoll il-kollegi l-oħrajn li kienu preżenti hawnhekk, nirringrazzjakom il-koll tal-li parteċipajtu b'mod attiv din id-diskussjoni. Jiena naħseb li naqblu l-koll li aħna mhux qegħdin nitkellmu fuq deregolamentazzjoni per se, aħna irridu naraw li nagħmlu differenza bejn ir-riski kemm huma komplessi kif ukoll id-daqs tal-istituzzjonijiet finanzjarji li aħna qegħdin nippruvaw nifukaw fuqhom ma minn hekk irridu naraw illi nifukaw fuq l-anijiet ewlenin u dawk illi fil-fatt ikopru bosta setturi differenti. Fil-fatt saħna mill-mistietna fuq il-panel smajna ħafna fuq il-pressjonijiet li għanna bħalissa u xtibta ta' possibiltajiet għal titjib għanna bħalissa jina naħseb li dan ismiħ kien vera siwi u importanti u naħseb li fitmim ta' diskors tijaj nishtin referi li għanna aħna ikonna vizjoni sħiħa ta' dawk ir-regolamenti kollha li għandna dispożizzjoni tagħna. Importanti li noħor u stampa ġenerali, iżda jina bħala rapporters, da anka mal-shadow rapporters, ħankompli naħdem fuq dan il-punt il-lejla u nittama li fl-aħħar mill-aħħar aħna nkunu nistgħu noħorġu b'rapport ta' inizjattiva propja li jkun rapport sod ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni sirja ħafna qed nistennew bil-ħerqa li ikonna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Issa sa biex nibdew bil-punt li jmiss fl-aġenda nixtieq li nistennew lil missieden li jmissa biex ikun magħna. Allura nwaqqaf is-seduta għal ftit minuti.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 sena dwar punt 14 tal-agenda tagħna ġifieri smih pubbliku dwar securities. Nixtieq illi nilqa lil iv Mersh li huwa il-membru permanenti tal- Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew illi aċċetta l sedina tagħna sabiex aħna nitkellmu fuq it-T2S, it-Target to Jena xtaqt illi nissiden il marksa biex naħna niċċelebraw it-nadija ta' din il-pjattaforma fl-21 ta' ġunju fejn ħajkonna l-ewwel migrazzjoni tal-depozitari ta' securities mill-Italja zdank minn pajjiżi oħrajn li għassa ħajkun trasferiti għal din il farma ġifiri din il-ġurnata tkun ġurnata storika u importanti ħafna fil-kontest tal- servizzi finanzjarji, aħna qegħdin naraw li fil-fatt rridu neħels minn bosta xkiel rridu normalizzaw ukoll il-prattiċi tal-kummerċ Iwanka rridu nsaħħu stabilita finanzjara. Aħna dal-waqt ħa nismaw minnaħa tagħkom dwar din kontribuzzjoni li ninkludu wkoll it-target to securities u anka ċertu armonizzazzjonijiet oħrajn tas-suq. U anka jista' jkun hemm kwistjonijiet oħrajn li għandhom x'jaqsu ma' sinerġiji ta' dan il-proġett ta' Central Securities. U dan ir regolamenti li fil-fatt il-Parlament kell responsabilità li kollu leġizlazzjoni dwaru aħna ħan itkellmu wkoll fuq riżoluzzjoni li adottajna dal-għodu ġifieri ringrazzjak tal-li aċċettajt l-istadina tagħna sa sur Mersh inħalli fidejk. Dear members of the committee, ladies and gentlemen, thank you very much for Sur President, grazzi tal-istudentuni illum sabiex nitkellem fuq Target to security, jiena naħseb jiena kontent nista niftakar kemm intom bħala Parlament Ewropew dejjem appoġġejtu din l-idea u jiena verament f'nifs wieħed qedtilkom ukoll kemm domna, kemm domna sabiex nimplementaw din l-idea. minħabba eh, li kanna nistabrixxu dettalji ehm, tekniċi. Fadlinna tliet qabel ma li bdew dan l-avveniment ewlieni u nhar it-tnejn li ġej illi ħajkolna ħames CSDs u security depositories illi ħaj migraw għal-pjattaforma illi waqqafna ħna li istabilixxejna ħna qed naraw li dawn ħajkun l-ewwel grupp. Bat ħajkonna 21 komunità nazzjonali li jitrasferxu ruħom fuq din il-pjattaforma waħdanija jiena naħseb illi dan huwa wieħed mill-ikbar proġetti li sistema tal-euro stabilixxiet minn mindu bdiet teżisti bħala sistema. Ma nistax manejġ kem kienet eh, bitċa xogħol kbira li aħna nintroduċu il-muniti tal-karti fitnax il-pajis differenti. Minix naturalment laqas ħanejt illi it-fassil u stabiliment tal-Bank ċentrali Ewropew kienet eh, ċajta e, laqas. Meta tnejt li din il-pjattaforma qed tirrappreżenta avvilment tajjeb u wkoll nista' nfakkar proġett ieħor li forsi ma kienx proġett daqshekk kbir iżda it-timetable kienet limitata ħafna. Aħna f'sena irnexxina jkollna din il-possibilità illi nfasslu l-politika, l-lum għanna proġett illi u aktar fukat fuq il- tip ta' plumbing Ewropew jisu ġifiri sistema li tisfilna ħafna meta jkollna ċertu problemi. Aħna meta bdejna naħdmu bl-euro u twaqqaf il-Bank Ċentrali Ewropew konna ċertu sistemi nazzjonali. U l-unika ħaġa li stajna nagħmlu huwa illi norbtu flimkien il-sistemi nazzjonali differenti. Din konna tinsejħula il-sistema target, din kienet taqqat il-sistemi taħlas permezz tal-flus kontanti. Biss. U aħna rajna illi jekk ikonna pjattaforma integrata jkun ħafna ħjar minn li jkollna netwerk ta' soluzzjonijiet differenti nazzjonali jkunu maqodin kollha flimkien ġifri sas-sena 2004 aħna konna wasalna fi stadju illi stabilixxina target 2 u target 2 meta qabel ma target 1 kien pjattaforma ħafna iktar integrata zda l-lum il-ġurnata qegħdin naraw illi qed nofru pjattaforma sabiex norbtu 56,000 bank madwar id-dinja u fis-sena 2014 kien hemm xi design miljun ħlas li kien stabbilit u operat fuq din il-pjattaforma il-bammont ta' 500 triljun euro. Target eh, tri fil-fat jista jintuża għall operazzjonijiet ta' natura privata u koll u kien propju grazzi għal parir li għana rċivejna minna tal-Parlament Ewropew li target 2 mhuwiex biss pjattaforma għal ħlas li jsir bl-euro, iżda anka b'ħafna muniti oħrajn. Target 2 għadu mhuwiex qed jaħdem bosta eh, muniti differenti, iżda qiegħed ifukat biss fis security. So aħna rridu għax nistaw nagħmlu fil ġejjini ħalli bekk it-target 2 u target 2 securities jistgħu joqorbu iktar lej xurxin. Iżda aħna meta provajna fil-fatt nistabrixu din is-sistema għal ħlas bil-kontanti rajna illi fil-żona euro ħafna mill-ħlas isir permezz tal-kollateral. U aħna ma kenniex sistema Ewropea fuq is-security, su jekk inti xtaqt li kollok ħlas li kun abbazz tal kollaterali stajt ikollok din il-pjattaforma integrata za fl-istess ħin aħna rajna illi kellna l-istess possibilità illi konna dawn is-securities u aħna rridu naraw jekk nistax ikollna sistema integrata Ewropea illi tista' forsi tintegra dawn iż-żewġ sistemi. Dik kienet l-idea u l-enija ta' din il-pjattaforma Target to Securities. Um, L-Europa kif tafu kella iktar minn 30 CSDs, kella ħafna sistemi nazzjonali differenti, taħlas, ħafna regoli differenti li kopru securities u depositi, u kella u koll l-Europa ħafna regoli differenti fuq is-servizzi ta' wara illi issir trade, post-trade services. Aħna nafu illi din il-pjattaforma tista' s-saħħaħ is-sigurtà sas-sistema jukonna aktar securities illi jkunu għal-bażi tal-flus li aħna jkollna fil-Bank Ċentrali. Jista' jippermetti wkoll li aħna jkollna aktar economies of scale mingħajr ma' nitolbu illi securities eh, nazzjonali jaqdu fl-imkien u huma s-CSDs nazzjonali li huma il-post fejn il-parteċipanti fis-suq jistgħu jissieħbu fis-sistema. Ġifieri din hija pjattaforma biss eh, online. Is-CSDs nazzjonali u mhux ħajinbidlu huma ħajkomplu ikopru l-proċessi kollha li jistgħu joffru valur minn u illi mhumiex asset servicing għal xwers. Jiena naħseb illi wieħed mill-elementi li aħna rridu nitkellmu dwar huwa tip ta' sistema ta' tmexxija li aħna stabilixxejna ħalli jkollna din l-integrazzjoni Ewropea. U din hija il-sistema illi aħna għanna ta' tmexxija fiħdan il-pjattaforma tagħna li kieku kellim penġilkom eżattament kif tinqasam is-seta ta' din il-pjattaforma u tmexxija taħsbu li din hija sistema komplessa ħafna aħna fassalna sistema illi tinvolvi ħafna situazzjoni differenti, sta fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin naraw li din hija sistema komprensiva u li ħadmet tajjeb. U naħseb illi kienu verament eh, wieħed mill-affarijiet li wraw is-suċċess ta' dan il-proġett. L-impenn li ttieħed minn dawk in-nies li kienu qegħdin jikkoperaw f'dan eh, il-network ta' partijiet interessati fil-fatt provda iktar seta għal dan il-proġett forsi smajtu min qal li qal min qal li din il-pjattaforma mhijiex stabbli biżejjed tista' aħna nafu illi fir-realtà din il-pjattaforma hija pjattaforma stabbli ħafna u nistgħu nibdew naħdmu biha u dan qalu il-bord ta' eh, T2S u anka il-bord ta' CSDs dan il-grupp ta' steering ġifiri T2S CSD. Aħna naħsbu li di pjattaforma ħajkolla ħafna effett fuq s finanzjarju u importanti ħafna lina illi l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni ta' dawn il-sistema nazzjonali ħat imxi mingħajr l-ebda xkiel. Jien nista' ngħidilkom ukoll li Lesti li namlu dan it-trasferiment u wara li nibdew naħlu din is-sistema wara li namlu dan il trasferiment nistgħu naħdu b'din is-sistema nhar it-tnejn li ġej. Dan intqal mill-membri tal-Bord Eżekuttiv u għada din id-deċiżjoni li trasa u qudiem il- kunsil ta' tmexxija ħalli tkun approvata bis-sieħ. Iżda mhux biżejjed illi sistema Ewropea għandha tkun lesta illi aħna nibdew naħdmu bi għandna bżonn il-komunitajiet internazzjonali jkunu lesti wkoll. Il-komunitajiet nazzjonali jiddependu fuq is-CSD u l-banek, ġifieri aħna dak illi għandna bħala sitwazzjoni għalli kien hemm ħames pajjiżi li kienu mażula li parteċipaw f'dan l-ewwel trasferiment, dawn kienu l-Greċja, Malta, Rumanija, l-Svizzera u l-Italja. Illi ntażla sabiex jagħmlu dan iċ-ċaqli. Is-CSDs ta' dawn pajjiżi kollha konfermaw li huma lesti illi ċaqalqu l-operazzjonijiet u lesti li jibdew niżlu d-data kollha u allura l-issuance kollha li ħajoħroġ f'dawn il-pajjiżi ħaj sir permessa din il-pattaforma waħdanija. U f'dawn l-erba' pajjiżi il-trading u l-ħlas ta' dan il-trading ħaj minn nhar it-tnejn fuq din il-pjattaforma. Fl-Italja fil-fatt il-Komunità Nazzjonali tal-Banek qalu li jixtiequ daqsxejn iktar ħin sabiex ikunu jistgħu jittestjaw il-klima ta' investiment u għallura buna sabiex jibdew jissibħu bisħieħ iktar tard f'dan il-ħlas ta' trading kollu fuq il-pjattaforma sa' wissu sa' 31 ta' wissu ta' din is-sena. Iżda li aħna għandna nibdew naħmu bis-sistema nhar it-tnejn. Din kienet alternativa li kompetituri kollha ċettaw minħabba li kif tistgħu timmaġinaw li kieku domna wis eh, fl-ewwel trasferiment kien konna ħa naraw li daħħa jaffettwa ħażin l-trasferimenti l-oħrajn. U qed tara li fil faddan mux ħajkollu ċertu effetti ukoll u minkejja il-grupp ta' ħidma kien stabilizza biex jatina rapport sal-tmim ix-xar diħel ħalli naraw li jekk hemm xi effetti oħrajn li għandhom ikunu analizzati jista' tista' tittieħed deċiżjoni unanima li l-Banek Italjani natwom din l-estenzjoni sal-aħħar ta' wissu qabel ma jibdew jagħmlu il-ħelas ta' dan it-trading fuq il-pjattaforma komuni. Issa, X'vantaġġi tista' toffrilna din il-pjattaforma waħdanija jina naħseb li pa' CSDR, ġifir regolament ta' CSD, aħna jista' jkollna iktar armonizzazzjoni. U fil-fatt xorta waħda għad fadlilna ħafna swi Ewropej li għadhom mifrudin. U allura għandna bżonn ta' regoli komuni, ċertu standards komuni kif ukoll Eh, armonizzazzjoni f'ċertu qsma. Dan huwa proċess illi ħajpermetti illi T2S jista' jaħdem bisħieħ. Iżda jiena naħseb illi madwar is-sena 2001 sa sena 2003 aħna kellna rapport ta' ġovanini li fil-fatt identifika il-diffikultajiet aħna kellna fil- finanzjament ta' Paul Strait u fost dawn il-15 nuqqasijiet Naħsbu li hemm fostom minn daw il-problemi li aħna ma provajniex nelbuhom. It-titu fil-fatt ħat indirizza xi ftit mill-problemi iżda ħajfżar ħafna problemi xi nsolvu nittamel din diskussjoni tas-swieq tal-kapital tal-Unjoni Ewropea ikun jista' jenna sabiex aħna nanalizzaw dan kollu. Jiena lest irrid diskuti flimkien magħkom x'inhuma il-nuqqasijiet li aħna nistgħu nidentifikaw naħseb illi nista' niqafaw hawnhekk u naturalment l-estin inwieġeb mistoqsijiet li għan. To Mr. Mersh for the Grazie, tassew, Sir Mersh ta' din il-preżentazzjoni. Nibdew bl-ewwel kellim, Sir sur Werner Langen. Grazzi ħafna Sur Mersh, veru illi inti ikolli ngħid tkellem fuq eh, periodu ta' żmien twil mhux ħażin semmejt is-sena 2008 u issa u seba' snin minn dak il-lar. Issa qegħdin naraw li intom ħatibdew berba pajjiżi u nofs jisom li l-Italja għandhom bżonn daqxejn iktar ħin għandhom bżonn naqra iktar vaganzi jaraw sabi qabel ma jibdew jaħdmu. Jien għandi Eh, rispet kbir għal dak il nixxilkom tamlu mill-perspettiva ta' organizzazzjoni jiena nixtieq illi dwar dak li inti prezentajt inna nsaqsik l-ewwel qabel kollox x'kien x'kienet il-ħtieġa illi l-Bank Ċentrali Ewropew ħass li għandna nistabbilixxu din il-pjattaforma. U għandna fil-lista pajjiżi illi biħsibhom jissieħbu f'din il-pjattaforma. Tlita minnhom mhumiex eh, pajjiżi ta' żona euro, l-Iżvizzera u anka Danimarka fost l-oħrajn. Intom x'tib ta' possibiltajiet taħsbu illi hemm li r-Ren Unit jissieħbu kol f'din il-pjattaforma minħabba li għandhom taqsek attivitajiet ta' trading fil-City of London. Eh, inti taħseb Illi din hija possibilità pożittiva jew forsi tista' tkun problema l ġejjinni. It-tieni mistoqsija dwar sistema Target one. aħna rajna li fil-fatt jħin kollu bdejna nġirdu kontra riski sa għanna fil fatt il-kwistjoni ta' securities u aħna rajna illi kienem professjoni li kidbu kodba ħaxin ħafna fuq dan il-punt. Jina naħseb li fil-fat aħna provajna naraw eżattament x'tip ta' xkil hemm fiż-żona u issemma allura l-ammont ta' riżoluzzjoni ta' 500 miljun euro ta' sew li kien daqshekk kbir dan l-ammont ta', ta flus u tistaw tmexxuha lura fuq il-pjattaforma inti kif beħsibek t tmexxi dan il-volum sa sena 2017 tista' timplementa forsi xi benchmark u apparti minn hekk għandi mistoqsija oħra m'għandix taħsem eżatt ma' sistema inti bħala espert x'taħseb eżattament fuq id-diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq il-fatt li nistgħu neliminaw għal kollox il-flus kontanti. Eh, grazzi tassew. Mela, l-ewwel qabel kollox irid nżommu f'moħħna li aħna fil-bidu provajna naraw li ninkoraġġixxu is suq biex joħu l-inizjattiva li jistabilixxi dawn it-tip ta' pjattaformi bħala inizjattiva privata. Imma wara li mar numru ta' snin rajna li kien hemm ċertu diffikultajiet biex jiġmlu ċertu ostakli li kellhom x'jaqsmu mal-ambjent regolatorju fis-settur pubbliku għalhekk ittedet id-deċiżjoni il bank Ċentrali għandu jieħu passi biex jistabilixxi din il-pjattaforma. Persi din kienet ukoll istituzzjoni li kellha interess partikolari għaliex il-politika monetarja tagħha kienet qed tiddependi fuq il-pagamenti effiċjenti u anke fuq li tistabilixi ċertu infrastruttura. Dan kien 10 15 snin ilu. Wasalna l-konklużjoni li kien hemm bżonn li Bank Ċentrali Ewropew jimxi l qoddim Il-Parlament Ewropew jeħtieġlu eh, kollu il- li kon najt li kellu rwol li li jinsista li dan biex tkun e, pjattaforma tal-euro biss imma tkun ta' aktar minn moneta waħda. Naħseb li dan kien l-aħjar approċ kien jista' jkun li kien qed jikkomplika l-affarijiet imma fl-aħħar mill-aħħar xajna li dan iprovda l-aħjar livell biex dan din tkun pjattaforma Ewropea u xi 15 tliet ġimgħat ilu jiena żort il-Banek Ċentrali Zvedizi għaliex huma l-Banek Zvedizi li huma responsabbli għall munita tagħhom u huma responsabbli biex l-munita tagħhom tidħol din il-pjattaforma. Imma mbagħad huma huwa il-National Security Depository li huwa responsabbli għalihom u f'ħafna drabi din ma tkunx istituzzjoni pubblika tkun fih dan il-Bank Ċentrali u f'oħrajn tkun ħaġa kompletament differenti. Il-Komunità Zvediza għalhekk ikkonfermat illi bżonn nerġgħu ħarsejn it-TTOS u l-banek tagħhom provaw isegwu dawn l-iżviluppi. Infatti l-ewwel kellna spjegazzjoni bejn il-tiljiet tekniċi. Munix se noqgħod naħbi dan kien immexxi mill-fatt illi il-CSD Zvedis qed isegwi mill-viċin l-iżviluppi li qed isiru f'pajjiżi nordiċi oħrajn bħal Finlandja li għandhom l-istess CSD. U li għalhekk is-sistema Finlandiża tkun taqbel ma' Titu West u dan ikun anke ta' vantaġġ għalihom. Fl-istess eh, dawn nixtieq li jien anke nil-taqa ma' kollegi Norveġiżi fil-futur għalib għaliex huma wkoll se jkollhom l-istess atmosfer l-istess ambjent u għalhekk se jkollhom jaqilbu għat għess. Inti semmejtu ukoll il-volum. Aħna qed nistennew li l-volum jiżdied meta dawk il-parteċipanti ġodda jissieħbu magħna. Aħna wkoll ser jkollna diskussjonijiet anke wara il riżultat tal-kodeċiżjoni fuq il-politika lokali anke fuq il-Bank ta' l-Ingilterra mm, huwa interessati fil-flużu ta' target 2 mod partikolari għas CCPs li jaħdmu bl-euro imma li qegħdin f'Londra. Irridu naraw jekk dan u se jkollna dan riżultat pożittiv minnu imma ħna diġa eh, deċidejna li nsaħħu l-oversight tagħna fuq dawn it-tip ta' infrastrutturi fis-suq. U din hija waħda mill-benefiċċji għal din l-infrastruttura integrata li waslu anke għal kooperazzjoni fuq is-sorveljanza u l-oversight u dimensjoni tal-oversight tal-autoritajiet nazzjonali differenti. Imbagħad, sa' sejt jekk target 2 u ser jinkludi muniti differenti li għur bdejna bittit u għasta għadix u għasam ta' titoli fejn l-akbar domanda barra mill-Europa biex dawn jissirbu mal-plattaformi Ewropej li jaħdmu kem l ewra jew fil-munita tagħhom. Dan jistgħu jagħmluh billi jorbtu id-depozitorju ċentrali tat-titoli tagħhom ma' depozitorju ċentrali li jkun qed jaħdem fil-fihdan it-T2S jew inkella billi ikunem kaxlag fil-munita tagħhom u iċaqilqu biss it-titoli għal eh, T2S. Għalek minn eh, dwar dan kellna skambju anke dwar dan il-punt. Għalina għalek palissa nishtuq nifukaw fuq il-fat li s-sistema tkun qed taħdem. Imbagħad inċaqilqu anke il-parteċipanti Ewropej l-oħra u anke mbagħad inkunu nistgħu naraw x'inhuwa l-effett tal CSDs mhux Ewropej biex jidħlu f'dawn it-titoli. U naħseb illi din tkun opportunità biex ikollna standards internazzjonali. Grazzi, nixtieq nfakkar lill kollegi anka li l-ek sul li niprovaw nżommu għal limitu ta' 5 minuti għal kull mistoqsija tweġiba. Is-sur tang, grazzi ta' sew, sur president. Nasib li dan huwa proġett kbir ħafna u komplikat. Tajjeb li wieħed isegwieħu tieħu ħafna snin, imma aħna f'dan l-istadju bħalissa qabel ma dan implementat qed naħsbu fuq xi jmur ħażin. Dak ovvjament li jgħaddilek minn moħħok qabel ma jibdew implementati l-affarijiet, jiena ma ndella bda intom evalwajtu ir-riski u l-parteċipanti wkoll ħarġ lejn ir-riski li jistgħu jirriżultaw. Imma l-darbohra aħna nixtiequ nisħu fuq il-fatt li aħna li ikollna ambjent stabbli. Ma rridux nivolvu ir-riskju ta' pjattaformi li ma jkunux jaħdmu aħna. Eh, eh, Jena marna xilix nifem kif dawn ġew mażula. Min intażel għall-ewwel fażi u t-tieni fażi? Jew nkella kulħadd għadu lilu nifsu u parteċipanti l-oħra offrew illi jipparteċipaw jew jiżaw din il-pjattaforma. Mistoqsija oħra speċifika rajt illi kienem parteċipant minnaħa tal-Greċja u eh, ovvjament l-ekonomija grega palissa dejjem żmien diffiċli ħafna. Dan ser jaffetwa din il-pjattaforma jew le l-użu din il-pjattaforma u fl-aħħar tista' forsi tispjegalna dak li inti kontettajt fuq x'miżuri speċifiċi jistgħu jittieħdu fiħdan l-Unjoni Kapitali l-Unjoni tas-Suq Kapital, tas-Suq tal-Kapital. Jekk jogħġbu aktar dettalji dwar dan. Mela, fuq mistoqsijiet jekk aħna maħseb biex li sejn fajt ħalmur raħazin. Proġett eh, <clears throat> bħal dan dejjem ħajkollok fl-aħħar minuta xi dubji jew difetti meta mm, tagħmel ċertu testjar. U aġġustajna anke l-software ta' din il-pjattaforma 15 ilu għaliex ta' kienar kien għandna xi problemi li ma kienux eh, ħajja jew mewt imma kienu jistaw jaffettwaw il-proġett b'ċerta forma. U għalek ridna naraw kif nistaw naħdmuha. Ġifiri, aħna, mux aħna biss anka l-utenti. Kienu fiduċjużi illi ma kien hemm xejn li se jżomm xi ħaġa milli din il-pjattaforma tkun live imbagħad. Hemm affarijiet oħra li rridu nindirizzaw in-nuqqasijiet li għandna biex dan tkun pjattaforma tajba 100% u mhux 99%. Kif fatt din punt eh, biex jiddeterminat min se jipparteċipa u kif, din hija xi li sar fuq bażi volontarja permezz ta' diskussjonijiet li saru fost il-parteċipanti differenti maġi impost fuq ħadd illi ikunu fwej wieħed jew tnejn din id diskussjoni li saret fl-istruttura tagħna u anke mal-partit interessati u permess tagħhom determinajna dawn il-gruppi. Issa, Greċja. Sistema tal-Greċja mal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna Nemnu illi l-parteċipazzjoni għal-sistema bħal din tikkontribwixxi għal-stabilità finanzjarja. Ġifieri, jiġri x'jiġri l proċess politiku naħseb illi l-istabilità finanzjarja hija xorta xi ħaġa pubblika li hija meħtieġa madwar l-Ewropa kollha, ma' partikolari fil-Greċja. Jiġifieri, l-parteċipazzjoni tal-Bank tal-Greċja f'din is-sistema għandu parti u koll fl-istabilta ta' ċertu pagamenti fil-Greċja bejn il-parteċipanti Grigi u anke bejn il-parteċipanti Grigi u dawk li mumiex fil zona euro. Biex dan jaħdem l-aħjar mod possibbli, naħseb ikun ta' vantaċċa għal kulħadd. Imbagħad dan kif qed jikkontribwixxi għal l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital għat hemm xi ostakli li qegħdin fir-rapport Giovannini li eh, nistgħu nibdlu biex ikollna aktar armonizzazzjoni biex ikollna regoli Ewropej, standards Ewropej bħalissa għanna mifrudin wis fil-post-trade business fl-Europa. U dan huwa qasam fejn il plattaforma integrata se tikkontribwixxi biex jitneħew dawn l-ostakoli transkonfinali. Grazzi issa il-rapporter tagħna ta' CSDR Kate Swinburne. Grazzi sur President, grazzi sur Mersh. Forsi jien zbaljata imma jiena eċitata li dan il-proġett qed jiġi attwat għax għattajt ħafna ħin minn ħajti nħares lejn il kustjoni ta' CSDR. Naħseb dan mhux xejn ta' nqablu ma' dak li għamiltu inti u l-kollegi tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropej Ewropew biex dan jiġi implementat. Għalhekk issa wasalna fit-tmim it-tiġrija tagħna u nistgħu nibdew dan il-proġett ta' dan dan huwa wkoll xhieda tal-kemm aħna f'ajna għaddejjin sal-aħħar għax dan jaffetwa mhux biss is-swieq Ewropej imma s-swieq globali. Bħala rapporter fuq CSDR ma nistax ma nitlobx il-parir tiegħek fuq kwistjoni li ilna nindirizzaw. Is-CSDR ħadet anke spirazzjoni mit titu mod partikolari fit tfassil ta' rulebook Ewropew ta' settlement għal suq kollu Ewropew. Anke permess ta' standards ta' komunikazzjoni u ta' protokoll u biex nizguraw li dawn l-affarijiet u effetti leġislattivi oħra jikkomplementaw ikomplu isaħħu it-titu wes għal settlement madwar l-Unjoni, pero ċertu regoli fiħdan il-CSDR li aħna li xtaqna norbtu mal implementazzjoni ta' titu wes fil-reġim ta' settlement discipline regime. Għanna ċertu limiti anke fl-introduzzjoni ta' ċertu buy-ins u fejn ikun hemm falliment Naħseb illi l-persuna taħdem aħjar, il-bita xogħol taħdem aħjar, jekk nimplementawha fil-waqt ta' CSDR. Anke fl-aħħar fażi ta' migrazzjoni ta' T2S sabiex il-banek kollha u dawk li qed iżaw T2S ikunu jistgħu jadattaw ruħhom għal din is-sistema qabel ma jkollna spejjeż duplikati fil-qasam tas-settlement. Għalhekk intom taqblu ma' dawmin u l-introduzzjoni tal dan ir-reġim mis-CSDR il-Parlament ħareġ bih matul il-proċess ta' dialogu. Dan kieku intom tappoġġawh u l-aħħar fuq dak li qal is-Sur Werner Langen fuq il-pajjiżi. Nasab li dan huwa modell eċċellenti biex innaqsu l-ispejjeż għas-settlement għal-konsumaturi madwar l-Ewropa. Nasib dan huwa wieħed mill-proġetti kbar tal-Ewropa li l-inserjat ir-riżultati li stati membri kollha tagħna aktar minn għaddi żmien. Forsi għaliex dik hija xi ħaġa volontarja u għalhekk eh, ħadd ma kien qed joqgħod jibża u jiddefendi s-sistemi tiegħu. Għalhekk nixtieq insaqstik. kemm fadal żmien qabel l-istati membri tagħna bħal istat membru tiegħi jipparteċipa Dan il- u jgħadha li ma sistema ta' IT se jadotta għal dawn is sistem fl-Ewropa. Grazzi ta' din il-mistoqsija ta' rapport tiegħek. Il-Single Settlement Rulebook. Aħna għandna l-istess għandha CSDR. Imma sma oħra fejn jew naqblu mal-CSDR għal proċess ta' resettlement aktar stabli. U fuq jekk għannix indawmu l-implementazzjoni, posponu l-implementazzjoni, dan kiku jgħin fċertu situazzjonijiet, biex ma jkollniex reġim doppju għal dawk li diġa qalbu jew dawk li għadhom ma qalbux imma minnaħa l-oħra f'esperjenza tiegħi fl-integrazzjoni Ewropea dawn affarijiet dejjem isiru għandhom isiru bi prudenza biex nevitaw li kolna data partikolari fenni skadu l-affarijiet, anzi għanna n-posponuwa. Għax imbagħad ikun impressjoni titpoġġa fuq l istatu membri biex l implementazzjoni ma' kemm jista' jkun mingħajr ma nazlu reġim ta' sanzjonijiet għal dawk li jkun għadhom mhumiex lesti. Din naħseb tista' tkun alternattiva oħra. Biex nikbu l-istess għan. Ma jiena minna ħlota xorta nixtieq nibqa' f'kuntatt mal-Parlament Ewropew, pariri tiegħu għaliex eh, dan il-qasam eh, il-suġġerimenti tal-Parlament kienu importanti ħafna u kienu alleat magħna biex dan il-proġett ta' titu ta' tasal isir realtà. Nittamaw illi matul is-diskussjonijiet tas CMU il-kol kemm aħna nibqgħu nixbdu l-istess ħabel. Fuq Ġenjunit aħna għaddin palista f'kuntat mal-Bank tal-Ingilterra biex niddiskutu kif nistaw nmexxu l-qoddim l-Unjoni Ewropea biex kulħadd jistieħab f'waqtu f'ħin waqtu, waqtu u biex ikun hemm anke kooperazzjoni f'dak għandu x'jaqsam mal-oversight supervisjoni biex l-ambjent Ewropew ikun wieħed iktar sigur, iktar effiċenti u fl-aħħar mill-aħħar li jiswa inqas għal dawk li partaċipaw fis-suq. Grazzi tassew, Fabio De Mazi jista. Ma jidher li hawn ħadd mill għalde Mela. Ser nagħmel kolonista biex nżomm fil-qosor. Fuq target 2. Il-kollega Bruno Langan diġa semma dan il-kustjoni kollha ta' xiġri ekstat membru partikolari ma jilaħ ma jħallas dawn il-miri tal-T2S u et jekk imbagħad wieħed ma jħallas jirid kollu ħallas ċertu interess fuq dan il-bilanċ. Għalhekk nixtieq insaqsikom x'inhu l-opinjoni tagħkom dwar dan. jekkux se jkun hemm xi tip ta' ħerka tal dawn il-pagamenti. U dawn il-banek nazzjonali ikollhom jistu il dawn il-branċi jkunu intilfu għaliex kun hemm ċertu profitti u l-Bank Ċentrali kollu dan l-effett fuq il-kapital għalhekk din tkun xi ħaġa daqshekk devastanti nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek. mikrofonu. Jiena ikolli ma naqbilx miegħek għaliex target 2 jirrifletti il-movimenti tal-kapital dan huwa minnu jekk suq jew pajjiż jitlef kompletament l-aċċess għas-suq li mhix mhux daqshekk bot minn li għandna pajjiż partikolari li mhux daqshekk bot imma Jekk le, it-TTS jirrifletti biss, parti biss mill-moviment tal-kapital u għalhekk flussi ta' bejn il-banek mhux se jiġu riflessi kif suppost fil-kontijiet. Tal-imod illi l-banek jistgħu anke jadu għal interbank netting u clearing jekk iridu. Il-mistoqsija politika tiegħek x'jiġri jekk pajjiż joħroġ mill-euro. Ikoll ngħid li dan mhuwiex eh, stabilit fit-trattat u l-parteċipazzjoni fl-euro aħna nħossu illi eh, meta xi ħadd jissieħeb tkun azzjoni irreversibbli. Għalhekk jekk aħna nintroduċu sistema ġdida fl-opinjoni tagħna din tkun ta' renazzjonalizzazzjoni u l-reversibilità tal-euro imbagħad tispiċċa tiġi waħd ikun prinċipju dubjus. Għandna mekkaniżmi wkoll bħal dawk li għandna fl-Istati Uniti illi memx clearing sieħ tal-bilanċ fl-ħar tas-sena, imma jista' jinvolvi mekkaniżmi oħra biex ikun hemm prudenza anke mal-Bank Ċentrali Nazzjonali u l-branċi tiegħu. Imma l-kwistjoni hija kollha dwar il-proporzjonalità u ta' approċċ bilanċjat. Billi faslu dawn it-TOS ifisser illi mux semplu għad nimxu f'direzzjoni wahda għal żmien twil u jkun hemm biss problema jekk ċertu stati membri ikunu fuq livell strutturali jizommu l-istess kont għal żmien twil u dan lanqas ikun f'konformità mal-idea tal-integrazzjoni Ewropea, jiġifieri illi ikun hemm konverġenza. Konverġenza permess ta' responsabilità propja u anke dan il-prinċipju li qed jissemma fuq il-ġestjoni ekonomika u anke miżuri ta' appoġġ li diġà jeżistu fid-dawl tal-politika tal-gvern. Ma naħsibx li hemm bżonn li nerġgħu infasslu dawn it-TTOSs titu bħalma minn nibdu minn dak li għannesta. Jekk ngħaddu għal sistema fejn ikonna definizzjoni mill-ġdid din tista' tkun iktar instabli mli li kif nibqgħu mis-sistema attwali. Il-kwestjoni tal jekk il-Bank ċentrali kollu kapital negattiv rajna numru ta' eżempji anke fis-sistema Ewropea fl-Unjoni Ewropea. U kien fisa din mhijiex xi ħaġa li għandha tinżam għal perjodu twil ta' żmien. Għaliex mhux neċessarjament ikun hemm finanzjament immedjat u dan jista' jimmina r-reputazzjoni ta' Bank Ċentrali. Għalhekk il-situazzjoni temporanja ta' kapital negattiv hija possibbli sakemm din tkun biss situazzjoni temporanja fid-dawl ta' situazzjoni ekonomika f'dak il-pajjiż ma ma tistax tkun sitwazzjoni permanenti. Grazzi lilek, sur Zanni. Grazzi tassew, sur President. Jina nixti naqbel ma dawk illi awguraw l-implementazzjoni ta' din l-infrastruttura ġdida. Din l-implementazzjoni qed issir ta' maġla minkejja l-fatt illi izmin żmien huwa limitat u il xogħol meħtieġ huwa ħafna. Il-mistoqsija fuq it-titwessija jekk fl tiegħek sistema ta' t s mingħajr ir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea jekk hux se tibqa' sistema li mhux kompluta sistema li tkun eh, difettuża. Bħalma semma il-kollega De Mazi nixtieq immur lura fuq dan il pont inti tajt tweġiba pjuttost diplomatika il-fatt li l-euro hija irreversibbli. Dan aħna nafuħta tajjeb imma ma nistawx ma nammettux illi anke jekk trattati ma jistabilixux dawn ir-regoli jista' jkun illi jkun hemm pajjiż illi deċiżjoni unilaterali jiddeċidi li joħroġ minn din il-munita. F'dan il-każ ejja nkunu ċarri fil-każ tal-Greċja jekk jirriżulta illi Greċja toħroġ mill-euro din hija possibilità li ma stax jiġi rifjutata x'jiġri imbagħad għal T2S jammonta għal 100 jew 200 miljun euro. Il-banek ċentrali oħrajn li jibqaw parti minn zona euro jkollhom jaċċettaw dan it-telf jew inkella tkun biss telfa teoretika li ikolla x'taqsam mal-budget jekk il-Greċja ma tipparteċipax fit-T2S mhux għabbażi tal-għażla tagħha imma għax ikun hemm ksur tal-regola 3 u il-biċe għalek il-bakċi tal-erfaw jista jizgura li jekk ma jkunx hemm volontari dan ma jsirx. Grazzi. Għandek raġun, jekk ma mxejn fi trattat, xorta wahda, m'aħniex protetti minn din l-azzjoni onlaterali. Iżda l-azzjoni onlaterali mux approċ Ewropew għal problemi nazzjonali, l-approċ Ewropew huwa wieħed ta' kooperazzjoni. U li biex ikollna ftehim f'dawn is-sitwazzjonijiet anke diffiċli. Dawn il-figuri li semmejt huma tajbin. Jekk din is-sitwazzjoni li jiena ma rridx noqgħod nispekula fuqha għaliex daqqas nista' ngħid li hija parti mill-ipotezi tagħna. Għaliex l-ipotezi tagħna hija li aħna nissalvagwardjaw l-eżistenza taż-żona euro kif deċis fuq livell politiku u li wieħed jispekola li l-livell politiku ser jinbidda li jieħu pożizzjoni differenti, naħseb li din hija xi ħaġa li mhijiex prudenti. Fisem xi ħadd illi mhuwiex espert tekniku elett mill-istituzzjonijiet Ewropej. Imma mill-lat tekniku dan ikun ifisser għalhekk li aħna ikollna bank ċentrali wieħed li jkun parti mill-kontijiet tal-Bank Ċentrali Ewropej Ewropew. U daqshekk dan id-dejn imbagħad kif ser jitħallas lura. Din hija kwistjoni li tiġi indirizzata fin-negozjat li jmiss. Imma m'hemm xejn li mhuwiex eh, imbassar f'dan id-dokument anke fir-rigward tal-assokolosjoni tal- u tal-mod kif aħna naħdmu ġifiri illi li nieħdu li naraw li nissalvagwardjaw iż-żona euro. U b'rispett lejn id-żonijiet li jittieħdu l mexxejja tal-istati u l-gvernijiet. Grazzi. Dak li għadha kif issa juri moċar illi ewa l eh, fl-interess komuni tal-operaturi kollha namlu kull ma nistgħu biex nevitaw konsekwenzi. Kif għattint huma implikazzjoni konkreti għalina għal DCB u għaldin uħduwa bħala raġuni ulterjuri biex inkunu kollha kemm aħna impenjati fir-rwol tagħna. Illi Sfortunatament dan il-qasam mhuwiex rilevanti biżejjed għax hija istituzzjoni intergovernamentali, però huwa utli ħafna illi niċċaraw eh, l-importanza u rilevanza ta' konsegwenzi importanti li jistaw jiġu. Mela grazzi ħafna ta' din il-laqa importanti diskussjoni kif intkom għattu aħna napoġġaw dawn il-titoli, aħna sensegwu l iżviluppi ulterjuri mill-qrib u dan il-pass eh, biex nibnu din l-infrastruttura tas-suq li huwa sinjal tajjeb u nittamaw li jkun hemm sinjali oħrajn tajbin. Grazie ħafna. we move to point 15 of the agenda. Stop taking. Mela, essa naddu għal punt 15 tal-agenda inventarju tal-isfidi tal-regolament ta' servizzi finanzjari. Impattu tri li għanna nieħdu biex ners u lejn eh, lejn qafas tal-Unjoni Ewropea aktar effiċenti u aktar effettiv għal regolamentazzjoni finanzjarja u Unjoni tal-Swiq Kapitali. Kellna diskussjoni interessanti naddi għal rapporter. Grazie ħafna, Sir President, naħseb li kienet xi ħaġa verament tajba li l-lumar sinar kellna smih u naħseb li vera kien smih Tajjeb ħafna minħabba illi kena rappresentanti tas settur tal-assigurazzjoni u kena wkoll rappresentanti mill-ekonomija, mill-Finance Watch u anka fil-fat membri oħrajn illi għanuna ħafna u għalunna illi regolamentazzjoni hija importanti u għanna ndaqsu e, regolament fejn memx. Bżon nizda nix nirtiraw l-ura regolamenti il-krizi finanzjarja u rrit li kien hemm nuqqasijiet kbar u hemm bżonn ta' regolamenti. U allura jiena nixtieq ngħid min tiegħi illi hemm bżonn illi dawn il nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni nevitawhom kemm jista' jkun u nimlewom bir-regolamenti siwja. Jiena ma naħsibx li hemm bżonn illi naqsu regolamenti iżda li jkollna regolamenti tajbin u effettivi. Issa jekk inħarsu lejn il-regolamenti li kienu dotati f'dan l-aħħar ftit snin aħna rajna illi kien hemm ħafna atti legali illi fil-fatt qed ikunu elaborati u li kienu diskussi f'dan l-aħħar ftit snin. Aħna nafu li f'dan l-aħħar ħames snin kien hemm ħafna implementazzjoni u adozzjoni ta' regolamenti finanzjarji li fil-fatt ivarjaw ħafna u dawn huma regolamenti fuq il-prodotti finanzjari fuq is-swieq finanzjari fuq ir-responsabilità fuq ir-regolaturi kif ukoll fuq il-kontroll li hemm bżonn. Il-lan tar-regolamenti huwa sabiex aħna nqisu r-riski ħalli noħorġu l-aħjar tip ta' protezzjoni għall konsumaturi u mhux illi aħna nħadnu aġenda politika ekonomika biss. Ma din raġuni ir-regolamentazzjoni għandha tkun analizzata ħalli naraw jekk verament aħna u x'qed tikkonsidraw ir-riskji u illi naraw regolamenti tagħna mhumiex qegħdin jidajfu l-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u mhux qed jagħmlu joffru żvantaġġi in ġenerali lill-ekonomija. Jaħna kif nistgħu nistabilixxu regoli meta naraw li bank li qed jaqla bil kem dak li huma tiġijiet tal-kapital. U qed naraw li l-siwi u l-aċċettanza tal- kemm huma aċċettati dawn l-isfi finanzjarji għandha tiżdied u f'dan il-kuntest nixtieq illi nsemmi ir-regolamentazzjoni blanijiet ġenerali iżda parti minn hekk għandna bżonn ukoll li jkollna evalwazzjoni tal-impatt ħalli naraw Eh, xinu ma l-karatteristiċi speċifiċi tas-setturi finanzjari kollha ħalli dawn kollha jkunu konsidrati. Iżda fl istessin aħna rridu naraw li konna bilanċ ta' regolamenti li jkopru setturi differenti aħna kif rajna l-lum warna f'sinar kena erba rappresentanti minn setturi differenti u rewna li hemm ċertu karatteristiċi speċifiċi. Jiena naħseb li huwa meħtieġ illi aħna namlu ċara u naħdmu sew fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Naħseb li mhuwiex eh, tajjeb l-evalwazzjoni eh, tal-impatt dwar l-istituzzjonijiet finanzjari ma kienitx ikkonsidrata u naħsibx li hija xi ħaġa tajba laqqas li l-effetti eh, negattivi tal- li kienu identifikati minn din l-evalwazzjoni tal impass ma kienux indirizzati jew kienu indirizzati b'mod dajjef ħafna jiena naħseb illi dan ir-regolament jew il-green paper tas-suq tal-kapital jista' jenna sabiex nidentifikaw id-djufijiet u nipruvaw nilbu dawn il-problemi u anka naraw li kunem iktar kooperazzjoni bejn is-setturi differenti tas-sfiq finanzjari permezz rapport Eh, tana nishti li fil-fatt insemmi ċertu punti per eżempju l-koerenza u l-konsistenza tal-kontenut ta' dan regolamenti, l-komplessità u komplementarità. Jiena naħseb illi fil fatt dan għandhom xaqsma l-kompetittività internazzjonali tal-Unjoni Ewropea u allura saqsi li nifsin mistoqsija kif il-regolamentazzjoni Ewropea tista' tmur id fit ma' regolamenti internazzjonali ħalli naraw li aħna ma' jkonniex effetti negattivi jew nkella nagħmlu xogħol doppju. Jiena naħseb li livelli ta' kompetenza kif ukoll proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam leġislattiv huma verament importanti. Anka għandna permezz tal-atti delegati kif ukoll standards tekniċi għandna il-possibilità li nerġgħu analizzaw dan kollu. Jiena naħseb illi minn taħlita ta' regolamenti differenti għanna fl-axħar ikunu f'pożizzjoni illi eh, ikolna stampa ġenerali li tagħmel sens fuq livell ġenerali tista' tkun appoġġjata mill-maġġoranza u jiena fl-impjima dawn rapporter se naħdem ħafna fuq dan il-punt u nittama li nkunu nistgħu nibbażaw fuq ir-rida tajba li aħna nikkoperaw bejnietna u għal nittama li fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu noħorġu b'rapport tajjeb u sod. Rapporteur, an ambitious program. Program ambizjuż imma importanti ħafna u neċessarju. Issa nisimaw li sur Paul Tang, SND Shadow. Illum tkellimna iktar kmini fuq l-Unjoni tal-Suq Kapitali. U rajna nistaw anki konna din diskussjoni fuq l-Unjoni. Dan għu għed mill-modi kif napproċċaw din l-Unjoni tal-Kapitali. Opportunitajiet biex ikonna kollokazzjoni iktar efficienti tal-tfaddil, u biex natu mbotatura l-investimenti privati u pubbliċi, però dana ikun kredibli biss jekk nuru il-settur finanzjarju jaqdi l-ekonomija u jimxi skont l-interessi tal-ċittadini. Hawnhekk maħniex qed nagħmlu rollback ta' regolament, qed nagħmlu inventarju u nsibu modi kif nistgħu ntejbu regolamentazzjoni finanzjarja fl-interess ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Li huwa l-interess tal-settur finanzjarju jservi l-ekonomija reali. U jien naħseb illi dinja bidu tajjeb ta' diskussjoni għanna bżon ta' dan l-approċ bilanċat. U dana iwasanni għal żewġ kummenti ġenerali. Għax il-kwistjoni tal-istabilità sistemika it-trattajnija b'mod speċjali fil-parlament. Għamilna ħafna xogħol fuq il-titjib ta' stabilità finanzjarja ħafna attenzjoni kienet fuq it-transazzjonijiet, irridu insibu mekanizmi proċikliċi destabilizzanti. Għanna nżommu għajnejna miftuħa u nġildu kontra l-instabilità u i-mekanizmi li wastu għall-instabilità. Uridu nizguraw li regolamentazzjoni tkun f'posta f'posta u, u ma tkunx bħala xkiel u billi tiżgura l-istabilità għax nistaw biss nitkellmu fuq is-saħħa ta' settur finanzjarju jekk ikun settur stabbli. U jistaw, u nistaw ners u l-bot mill-dejn u d-debitu u l-kreditu. Għax jekk irrid ikollna ekonomija fuqata irridu nkunu nistaw nieħdu riski u ners u anki lejn kapital illi jieħu riski u jipermetti li il-ditti jaffaċaw il-riski. U dan jfisser illi ma rridux nikkonsidraw biss il-regolamentazzjoni finanzjarja, ma anki taxxa għanna bżon għal stant approċ balanċat. U fismiħa smajna u koll illi il-protezzjoni tal-konsumatur għanda tkun fil-qalba tal-regolamentazzjoni finanzjarja. Naħseb illi għatem ħafna lok għal titjib hawnhekk. U dana jaqbel anki mal- mira tagħna illi settur finanzjarju li taqdi l-ekonomija. Nitkellem fil-qosor għax hemm ħafna deata għax jista' jsir u x'għandu jsir u jiena nittama illi konna inżommajna miftuħna miftuħa għal titjib u settur finanzjarju jista' jikseb u għandu jikseb il-valur mizjut. Grazzi. Thank you, Paul. Next on the list for ECR. Grazzi, Paul. Issa uh, Case Winburn. Grazzi, President. Jena kontenta illi żewġ argumenti huma marbutin illi qed inħarsu lura u nagħmlu l inventarju tal-regolamentazzjoni finanzjarju tal-aħħar ħames snin u fl-istess ħin tal-Unjoni tal-Taswiq Kapitali għax CMU miex konċett ġdid e estensjoni ta' li konna qed nagħmlu sissa u jekk għandna bżonn ta' eżempju ta' unna s sur Merx illi ta' ippreżentanna e e, il-titoli mirati e, anki il- il-barra mill-Europa. U s-swieq tal-kapital miex ħaġa ġdida, inna xar snin nitkellmu fuqha, però fil-fatt hija l-ICMU tal-futur. Irridu nużaw il-diskussjonijiet tal-stock take u l-futur ta' CMU flimkien u għandhom ikunu parti mill-istess formula. Nishtiq nitkellem fuq eh, xi affarijiet li semmejt fil-mistoqsijiet li għamilt. Hemm bżonn nagħtu attenzjoni kbira fejn hemm l ezenzjoniet fuq il-livell numru wieħed u dawk poġenjom għal raġuni biex nipproteġġu il-persuni illi kellhom bżonn ta' eżenzjonijiet aħna dawn għamilnihom għal fondi tal-punzjonijiet kellhom bżonn ta' trattament differenti għax huma differenti strutturalment mill-intermedjari finanzjari. Uridu niżguraw illi meta aħna noħolqu l-eżenzjonijiet ma u anki il-koerenza ta' crossfiles fil-direttiva tal-ħtiġiet eh, kapitali u l emir u rajna anki l-lum fl assigurazzjoni fejn kienem informazzjoni eh, partikolari li affettwata minn ħames regoli, regolamenti. Jina kot naffuq tlieta minnhom daw, imma fejn aħna nħolqu eżenzjonijiet għandu jkollhom validità u mhux jingħataw f'post wieħed u mbagħad jittieħdu f'post ieħor. L-applikazzjoni ta' dawn l-eżenzjonijiet għandha tkun rilevanti fil-fatt għax rajna li l-eżenzjoni għal fondi tal-pensjoni għal clearing tal-emir diġa ġiet estiża però għada ma ġietx adottata l-RTS għal daqstant jekk ma ġewx adottati l-atti delegati fuq l-RTS hemm bżonn eh, eh, il-żmien ta' eżenzjoni mill-adozzjoni u mhux mill-data ta' pubblikazzjoni fil-ġurnal. Il-koerenza fuq livell wieħed u tnejn ukoll hija ħaġa li nittama nkunu nistgħu eh, nanalizzaw f'dan ir-rapport huwa importanti din l-istruttura kollha ġdida qed nitalmu kif timxi u kif taħdem u importanti illi dawk il-persuni li ma kienux prezenti fl-awla fit trialogu ma rawx xkien il-dialogu politiku, xkienet l-intenzjoni politika, hemm bżonn insibu mod biex jifmu dawn in-nies u il-livell numru 1 umbat iġi tradot fil-livell numru 2 u anki il-kontradizzjonijiet fl-SMI s-swiq eh, ta' tkabbir li huma stabiliti skont eh, il-mifid fis-CFDR fuq is-settlements u dawn ir-reġimi fil-fat u meta eh, naraw illi s swiq tal-ka ta' is-swieq tal-tkabbir kienu irridu nodu attenti li ma, ma jibqawx vojta fil-level 2. Id-data ja kritika hemm bżonn li konna aktar standards fejn hu possibbli l-istandardizzazzjoni ta' data importanti mhux biss għall-Ewropa imma l-regolamentaturi globali biex jifmu x'inhu għaddej ħafna minn dawn affarijiet qed jiġru fuq bażi globali mhux biss fuq bażi reġjonali biex nifmu x'inhu għaddej. Jien għandi dimi hawnhekk rapport fuq l-aggregazzjoni tal-ġbir tad-data il huwa ta' 50 paġna. Hemm bżonn insibu mod kif nistgħu nikkonsolidawhom dawn affarijiet kollha biex jagħmlu sens u attualment għandna trade illi l-istess trade għandha tagħmel rapportar taħt sitt direttivi differenti, hemm bżonn li nkunu nistgħu nagħmlu rapport wieħed biex ikopru eh, kol wahda għal daqstant irridu naraw x'namlu fuq dan. U l-aħħar punt li nixtieq nitkellem fuq huwa fuq il-retail investors u importanti li jifmu illi il-pensjonijiet futuri se jiddependu minn deċiżjonijiet tal-investituri individuali u mhux l-istat. Irridu u qafas fejn eh, dawn l-investituri li parteċipaw fil-prodotti ta' investimenti li jġibu Eh, iktar interess għal dastant u rridu anki nifmu kemmija ta' suċċess leġislazzjoni tagħna mill-perspettiva ta' konsumaturi. Hemm bżonn li jkun hemm trasparenza fl-ispiża tal-prodott u l-ispiża għandha anki tonqos eh, għall-investituri. Rridu nissemplifikaw mill-prodotti eh, u nizguraw illi n-nis jifmuhom iktar dawn il-prodotti. Għanna sfida kbira d-dimna. Grazzi kej. Peter Jeġek, għal-għalden muxaw prezenti, mena naddu għal-gwe, Fabio De Mazi. Ma nistax nitkellem fisem għalde, pero jena nħares l-qoddim li nitkellem ma'kom il-koll fuq dan il-proġett uh, importanti. Jista jkollna xiftit ta' bil fil-Parlament Ewropew wara il-krizi issa qed intejbu il-swieq eh, tal-kapitali. Irridu nqogħdu attenti però għaliex hemm raġunijiet għaliex l-Ewropa kienet bazata fuq sistema tal-banek. Anki il-kumpaniji għanna frammentazzjoni ta' swi ta' lingwi, eccetera, u għanda iktar relazzjoni ta' relazzjoniet mal-klient. Irridu nifukaw fuq dak li jistaw jamlu verament is-swiq tal kapital fil-finanzjament ta' proġetti akbar. Pero mardux nikonsidrawa bħalli kiku kienet eh, bastun maġiku. Meta nitkellmu fuq l-Unjoni ta' Swit tal-Kapital, ma nistawx ma nitkellmux fuq il-Swit tal-bonds tal-gvern. Anki tal-euro bonds irridu nitkellmu fuqhom il-komplikazzjonijiet kollha. U tini jina wkoll imħasseb fuq is-sekuratizzazzjoni għax hemm ħaġa waħda li żgura u vera il-tip ta' assi li qed qegħdin nikkonsidraw hemm dawk li huma bla problemi eh, għandhom ikollhom iktar talba miswieq privati, però m'dan mhuwiex hekk fil-fatt. Irrid irridu noqogħdu attenti illi hemm eżempji eh, tajbin internazzjonali, per eżempju l-Kanada, fejn hemm proibizzjoni ta' repledging ta' securities bħala collateral u jena nħossi li risekuratizzazzjoni għandha tkun eh, projbita, tista' tkun utli sa' ċertu punt, biex t-diversifika riski, però et-tini u teles pas ta' securitization tista toħloq riski sistemiċi li rridu nevitaw. U fl-aħħar jiena naħseb illi għanna f'dan il-qafas kollu tal-inizjattiva e, ta' sekuratizzazzjoni ta' kwalità tal-Kommissjoni irridu niddiskutu il-finanztuf u il-kwalità tal-finanza u u tamin li nesploraw ftit din għax rajna fil fil-moddi jessir tajba, pero fċerti osma fejn huma marbutin mal-ekonomija Eh, tista' twaqqaf it-tkabbir minn flok. U jiena nħares l-qoddim lejn id-diskussjoni li se jkollna Grazzi Fabio. Sven Gigold, fosem il-ħodor. Grazzi. Sen kompli bl-Inglis. l onet jina u koll rajt illi l-ewel qari kien interessanti ħafna u nħares l qoddim li naħdem fuq il-kustjoni. Personalment jina naħseb illi għanna noħduħ bi serjetà dan ir-rwol. Għaliex jekk il-Parlament Ewropew jibgħat sinjal fi kwalunkwe direzzjoni, se, se dan, dan, dan il-messaġġ se jkun simboliku. U nixtieq ngħid ukoll li nixtieq ukoll nikkoordina ma' dibattiti fl-Istati Uniti wara Dot Frank. U ma se jkollhom diskussjonijiet simili wkoll u tkun ħaġa interessanti li nistudjawa fl-imkien il-kwistjoni. Punt ieħor nixtieq għajem huwa illi jiena naqbel perfettament ma dawk illi qal ix-shadow ta' soċjalisti. Illi rridu noqogħdu attenti illi man ħarsux lejn is-sistema finanzjarja minn mikroperspettiva. Irridu nħarsu lejn l-istituzzjonijiet u xieħut minnom se jilmentaw, oħrajn se jkunu kontenti, ecc. Din hija waħda mill-perspettivi li hija importanti, però għanna u koll perspettiva makroekonomika. U din minn punto di vista tiegħi hija x'inhi l-funzjoni ta' sistema finanzjarja. U u nistaqsu jekk ħadmitx biex immexxu sistema finanzjarju iktar rip lejn ruol ta' servitu lejn l ekonomija reali. Dana u dak li nishtiq nkunu nafu, issa sar iktar faċli u iktar diffiċli il-wieħed ikollu jistelle fil flus Issa se jkolli iktar profitti eh, eh, minn dawk li eh, minn li jirċevu il-banka tijaj jew inkella ħafna minn dan il-profit se jiġi fidejn l-amministrazzjoni tal-banka. U mbagħad il-kwistjoni tal-stabilità finanzjarja, anki fil-probabilità li jkun hemm kriżi finanzjarja, u mbagħad fl-aħħar il-kwistjoni tal-responsabilità. Għadissa u aktar probabbli u s-swiq jaraw aktar probabli wkoll li jekk wieħed jixtri junior bond Job bank jew fl-assikurazzjoni illi inti tkun responsabli jekk kumbat il-kumpanija eh, eh, tfalli għal daqstant il- eh, il-weda ta' responsabilità fl-ekonomija hija aktar importanti minn qabel u għapru kważi pro impossibbli, impossibbli il wieħed isib awtur wieħed ta' studju u ta' evalwazzjoni ta' impatt li jaqbel fuq dan is-suġġett. Għaliex fl-ekonomija għandna modelli differenti u għandhom ideat differenti fuq ir ruol ta' sistema finanzjarja u għal fuq il-kriteri inħoss għal dastant illi e, tkun ħaġa negativa jekk aħna nikkommissjonaw studju wieħed li segwi model wieħed għaliex fl-ekonomija jiena niftakar fl-istudji tiegħi il-gwerra bejn il-fondazzjoni neoklassika u dik post-Keynesiana u jiena kont fortunat li studjajt bil-post-Keynesiana għal daqstant il-krizi ma ġejċ sorpriz bija, pero hemm ħafna teoriji eh, u naħseb illi meta niġu bat għal makro perspettivi aħna ma nistawx nikkomissjonaw studju wieħed biss. Irridu għax inkella se jkollhom mbagħad nieħdu deċiżjoni bejn il-modelli differenti u dan jkun żball għaliex m'għandniex opinjoni waħda fuq dan il-punt. U punt interessanti wkoll għall-pubbliku. Illi operaturi mm, illi jiġu minn assunzjonijiet bażiċi ekonomiċi differenti jaslu għal Eh, konklużjoni differenti u fejn jaqblu. Tkun interessanti anki li konna riċerka li tkun verament bottom-up u dan meta niġu bata l-kwistjoni tal-proporzjonalità għax u ċar jiena eh, eh, kontinuament nisma l-ment, però sissa għadni ma, ma rajt lebda evidenza liema miżuri joħolqu problemi għall-operaturi żgħar u liema miżuri pratikament huma inqas tapis. U għadni ma rajtx analizi analiżi fejn pratikament għanna il-problema eh, tal-liġi kollars il-prinċipju ta' proporzjonalità, però mbagħad Meta isu l-artikoli u dispożizzjoni differenti hemm ftit għażla illi s-supervisur jaġixxi bażi ta' dik għax hemm liġi waħda u ma tbiddel xejn jekk wieħed ikollu il-prinċipju ta' proporzjonalità bħala klim, però hemm l-ebda differenzjazzjoni fil-test bażiku tal-liġi. Għal daqstantina, Naħseb li fuq dan għanna bżon ta' analizi ġeja mill-kumpaniji u minna ħal-oħra analizi legali illi pratikament fil-liġi għandu jkun hemm iktar differenzjazzjoni biex imbagħad il-pis għal operaturi żgħar finanzjari ma tkunx ma jkunx kbir ħafna u fl-aħħar nixtieq ukoll nekonsidra il-Komissjoni fuq il-Banking eh, li saret fuq il-Renju Unit fuq il-Milk House of Commons. Dan il-rapport għadu rapport interessanti ħafna. U meta inħares lura u, u meta diskutejna il-paga ta' settur finanzjarja, finanzjarju, aħna wasalna fil eh, eh, famus bonus cap fil-Renju Unit eh, qablu kol fuq soluzzjoni oħra li jiena nsib illi għanda xi meriti, ċoħe illi ma, ma jregolawx cap però jagħmluha ċara illi il-fuq minn ċertu threshold il-flus ikunu e, e, responsabilità tal-kumpanija jekk il-kumpanija toħloq problemi. U dinaja hija inċentiv ieħor biex l-operaturi jaġixxu b'mod stabbli u ma jinsewx il-futur meta joperaw l-lum. Dana u uh, eh, naħseb jien illi ta' min nħarsu le daqsxejn lejn kif nistgħu li jaraw l-inċentivi l-inċentivi tal-ġestjoni u kif nistgħu eh, eh, insibu allinjament aħjar fuq il-kisbiet sissa u għal daqstat jena li rapporter nixtieq na illi bejn i shadows ikkolna u ma' segretarjati ikkolna diskussjoni profonda fuq xtip ta' eh, ħidma irridu namlu biex nipreparaw dan mod kredibbli u kif nistaw naslu għal perspettivi differenti u ninkludohom fid-dibattitu għax dan it-titolu u tant vast illi hemm il-periklu illi eh, naslu għal deċizjoni ta' malajr eh, illi mbagħad mhux se tirċivi il-kredibilità li jistħoqilha. Grazie. Naħseb dak ma tantx kien komment eh, ta' malajr, eh, ma insomma. Fadlilna ħafna ħin ħabba li għanna il-shadow reporter, un-bat għanna fil-fat eh, issa ċans nisimaw li Marko Danni. Grazzi, nista nitkellem fil-qosor mħabba li l-kollegi li jitkellmu qabli diġa tkellmu ħafna u naħseb illi dinja xi ħaġa pożittiva u żgur li ħajkonna diskussjoni interessanti ħafna fix-xhur li ġejjin bejn ir-rapporter u shadow rapporters bejn gruppi differenti dan huwa suġġett tajjeb importanti u naħseb illi wasiwi li nkunu ambizzjużi minħabba illi żgur li dak li aħna nistgħu nirbħuha termini ta' rapport tajjeb, għanna il-kolf moħna ċar ħafna dak li huma l-anijiet tagħna, smajna bosta punt interessanti ħafna u smajna wkoll min tkellem fuq eh, ir-regolamentazzjoni ta' sfiq finanzjarji. Jiena naħseb illi fil-fatt irnexxina nikkonkludu fażi fażi li kellha kella ġenna Nihdu azzjoni mill-ewwel ħalli nevitaw l-iktar konsegwenzi negattivi tal-kriżi finanzjarja. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt ħadna azzjoni sabiex neliminaw il-konsegwenzi ta' din il-kriżi, s-salum il-ġurnata rridu nbiddu dak li aħna din nifukaw fuq u nieħdu azzjoni fuq il-kawzi tal-kriżi konna f'moħħna għandi huwa fil-fatt importanti ħafna ġifieri l-isbiq finanzjari jkunu għad dispożizzjoni tal-ekonomija reali u naħseb li dan huwa l-ewwel għan ġenerali li aħna għandna jkollna f'moħħna meta qegħdin nitkellmu fuq regolamentazzjoni finanzjari sa dwar l-Unjoni tas-Suq tal-Kapital. Naħseb li dan huwa importanti ħafna iżda jien noqogħdu attenti jekk inkomplu fuq dak li qal il-kollegu naħa tal-Partit ta' Ħodor is-Sur Gigold Naħseb li għabbażi da dan il-rapport, aħna rridu nsaqsi mistoqsija fuq s sistema finanzjarja, għal xi ħadd tista' s-servina din is-sistema x-tibtar tarwol għandha fil-kuntest tal-ekonomija Ewropea. Jiena tal-fema illi s-sistema għandha jkollha l-irwol illi tabboġġa tejn l-ekonomija reali u toħroġ finanzjament. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq is-suq tal- kapital Ewropew wa tajjeb li aħna jkollna ir-regoli ta' skambju eh, fuq il-livell intern, ġifir fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, hija xi ħaġa tajba wkoll li aħna jkollna armonizzazzjoni tar-regoli ta' proċedura ta' insolvenza għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. Iżdejja noqogħdu attenti minħabba li l-kriżi finanzjarja kienet ikkawsata minħabba il-finanzjarja il sistema finanzjar kienet qed tintużaw b'mod eċċessiv u anke finanzjar ġifieri ma nirdux nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni. Jekk aħna nċaqal u nifukaw kollox fuq is-swieq finanzjar u s-swieq tal-kapitali hija xi ħaġa perikoluża, xi ħaġa perikoluża u rajnija fl-istorja xi ħaġa li rridu ehm, nifmu kif nistgħu nużaw bl-aħjar mod dawn is-swieq, iżda ma nippruvawx nivvintaw sistema illi taħdem tajjeb bej wieħed u ieħor fl-Istati Uniti iżda naħsbu illi rridu noqogħdu attenti x'ħan implementaw fl-Ewropa, rridu naraw għalfejn fl-Ewropa il-finanzjament mexa fuq binarji differenti minn dak tal-Istati Uniti. Minħabba li aħna għandna sistema differenti għandna Eh, sistema bbażata fuq kumpaniji żgħar ta' daqs medju l-Istati Uniti m'għandhomx sistema bazzata fuq dan tip ta' kumpaniji. Ġifiri, huwa diffiċli ħafna li sistema li hija bbażata fuq kapitalizmu tal-familji fuq kumpaniji żgħar il mandom kultura ta' finanzjament raffinata ħafna jistaw fil-fat iqablu l-arijiet tagħhom ma' sistemi finanzjarji ibbażati fuq eh, l-interessi istituzzjonali u l-investituri l-kbar. Jiena naf li aħna nistgħu naħelfu biss fuq eh, l-investituri istituzzjonali ma nafx kemm din hija strateġija tajba. Aħna fl-Ewropa llum qed naraw li 80% ta' l privat huwa investit għal perjodu Eh, twil ta' zmin jew dak medju issa tal-investituri l-investituri istituzzjonali jinvestu għal periodu iqsar ta' żmien ġifieri jekk aħna nixtiequ li jkollna aktar investimenti fuq periodu itwal ta' żmien iridu nifukaw fuq l-investituri privati. Rridu nifukaw fuq sistema bankarja l-iktar effiċenti u l-iktar tradizzjonali li juriet li hija sistema effettiva dawk il-banek li għandhom mudell ta' tmexxija iktar tradizzjonali u li huwa fukat ħafna iktar fuq il-kreditu li jingħata lill-ekonomija reali u mhux fuq l spekulazzjoni ta' natura finanzjarja u raw li daw kienu l-banek l-iktar reġġew u ma kienu affettwati mill-kriżi finanzjarja. Aħna eh, li fil-Monte Baski dis-sjena ma kienix namlu riżoluzzjoni ta' bani oħra. Din kienet kawza ta' strumenti finanzjari iktar komplikati, ġifir importanti li nifukaw fuq sistema bankarja iktar tradizjonali, iktar lokali, li in li hija sistema bankarja inqas marbuta mal livell internazzjonali, din forsi tista' ma' sistema finanzjarja, skużawni, din tista' tkun xi ħaġa li aħna nistgħu nippruvaw nimplementaw issa. Kwistjoni oħra dwar ix shadow banking, jiena naf li Mbasta istituzzjonijiet li huma parti mix shadow banking. Intom wara l-kriżi ekonomika finanzjarja ħabba li ma kontan mhux membru provajtu tom regolamentazzjon ta' shadow banking u issa permezz tal-green paper tal-Kommissjoni u dan ir-rapport dwar is-suq tal-kapital ewlieni qed naraw li shadow banking ħajkun importanti ħafna ġejjin, ġifieri rridu naraw eżattament x'tip ta' pożizzjoni ħanieħdu fuq din fuq dan is-sors finanzjarju. Mela, parti minn hekk naħseb li periklu wieħed fis-suq tal-kapital tal-Unjoni Ewropea huwa li jekk aħna ħanaraw li tfaddil privat ħajkun issa dirett lejn il- is-swieq tal-kapital aħna ħanneħu dan il-finanzjament lil-banek u il-banek verament iserħu fuq dan it-tip ta' depozitu tal-familju tal-kumpaniji li huma jitfaw il-bank jekk aħna naraw li dan il-flus issa ħajkun investit fis-suq tal-kapital, nistgħu nżidu r-riskju li ħajkonna fis-sistema bankarja minħabba li l-banek ħajkunu minn flok jiġibu l-flus minn ħata Eh, fondi oħrajn u din tista' toħloq sitwazzjoni ħafna iktar instabbli u iktar ta' riskju għal banek din hija xi ħaġa li hija xtaqt ngħidulkom jiena ninsab ċert ukoll illi fix-xhur li ġejjin ħajkunu diskussjoni kostruttiva ħafna. Jien naħseb li l-proposti huma tajbin u jiena bħal kollegi qed nistana bil ħarqal nistgħu nibdew diskussjoni. Grazzi, grazzi issa għanna l-sur Huckmark li xtiq jitkellem. Grazzi ħafna. Għadni kem tlabtkom jena sabiex nitkellem jena membru u li għanessa dan il-komitat. Naħseb il-fil-fat nishtiq nirringrazzja l-rapporter u l-shadow reporters, issa meta nitkellmu fuq is-swieq finanzjar naħseb li huwa importanti li nirridu niftakru li aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq eh, l-atturi tas-swieq finanzjarji. Iżda rridu wkoll naħsbu fuq ir-regolaturi, fuq l-awtoritajiet kompetenti u fuq l-leġislaturi. U aħna qegħdin nifukaw fuq ir-regoli xi ħaġa li apparti mis-swieq finanzjari. U jina t-nejdu dan minħabba li aħna nitkelmu mod settorjali ħafna ta' nitkelmu fuq is-suq finanzjari, kun emmi jitkellem fuq l-ekonomija finanzjarja bħal entità, fejn nifisom bat emmi jitkellem fuq l-ekonomija reali, jina għatma smajt referenza l-ekonomija reali minna il-finanzjament il self u minna l-invoicing jina naħseb li għallura bżon naraw istampa kollha emmi minħabba li għanna problema għanna ħafna likwidita fl-Ewropa iżda m'hemmx bżejjed investiment. U dan fil-fatt mill-flus mhux qed jgħaddu mis-swieq eh, finanzjarji ma naħsibx li jista' jkun inventarju tajjeb qabel ma naraw x'kienet ir-responsabilità tagħna u x'għamilna aħna naħseb li huwa tajjeb li ngħidu huwa ġust li ngħidu li għamilni ħafna iktar diffiċli li wieħed jissellef l-flus u jissellef. Jekk tixtieq li jkollok iktar stabilta bżonn li jkun hemm iktar limitazzjonijiet u restrizzjonijiet dwar il-finanzjament minħabba li din jappartew li li jem l-istabilta za fl-istess ħin irridu naraw li jkun hemm ċertu riskju zaħir li jittieħed hekk kif qalu l-kollegi finanzjarji huma bbażati fuq ir-riskju, fuq l-analiżi tar-riskju, fuq il-mod ta' kif jistgħu jaqasmu il riskju b'tali mod li jinaqsu kemm jista' jkun aħna. Irridu nħarsu wkoll ir-regoli li aħna deċidejna dwarhom jiena ninsab ċerti li din tista' tkun parti importanti mid-diskussjoni li aħna jista' jkollna. Ħafna drabi hemm min jgħid li jara l-Unjoni tas-Suq tal-Kapital tista' tkun soluzzjoni ta' kollox maħbar ħanħol u xaħġa ġdida, ma naħsibx jiena. Ridu nħarsu li s sweq finanzjari, s sweq finanzjari ma dominati mill-banek, u naħseb li aħna imponejna ħafna regoli fuqhom, iżda fl-istess ħin aħna rridu naraw illi huma jistgħu jwaslu għall-investiment, jwaslu għall-likwidità li hija importanti ħalli nofru finanzjament għall-startups, għall-kumpaniji żgħar u anke għal dawk il-kbar għanna daqxie ta' problema il fat li meġ bizzet investiment minkejja il-ħafna likwidità li għanna fis finanzjarju. U l-problema hija li din il-likwidità issa edha fetwa smoħrajn tal-ekonomija. Zida tal-valur tal-assik, tal-investimenti fċertu kumpaniji. Iż-żida fil-valur tal-assi ħna ħassejna dan kollu u propju f'dan il-kuntest tista' toħloq iktar kriżijiet, aħna qegħdin naraw illi huwa tajjeb illi fil-fatt li aħna inħarsu kif qalu il-kollegi lejn il-bidliet u forsi wieħed jista' jħares ukoll lejn l-iskola u l-filosofija ta' Freiburg jew ta' l-Awstrija u lejn ir-realtà u l-fatt li aħna għandna wisq ftit investiment kejja il-ħafna likwidità li għandna fissu importanti li nirriflettu daqsxejn fuq din il-problema u għalfejn spiċċem din situazzjoni. Antonio Tajani, va grazzi jena naħseb li rapport ta' inizjattiva tal-Parlament Ewropew għandu juri eh, flima direzzjoni li jdu nimxu speċjalment dak li xaqsam l-ekonomija finanzjera, naħseb li tri direzzjoni li għanna nimxu leja, naħseb li kienet ċara ġifir l-impatt tal-finanzjament tal-ekonomija reali u l-mod ta' kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Naħseb li r-riżultati kienu diġà pożittivi wara r-regolamenti li kienu implementati f'dola ħaftit snin. Naħseb li għandna żewġ prioritajiet f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament li rridu naraw eżattament x'impatt għandu regolamentazzjoni aħjar u naraw jekk dan kien jistax fil-fatt jinħabba favur il- dik jistax fil-fatt naġevolaw l-kumpaniji l-investituri. U naraw ukoll x'sar fuq livell politiku. Issa dwar is-suq ta' kapital jiena naħseb li għet mill-għanijiet huwa li naqdu dan il-proġett ma' l proġett tal-Unjoni Bankarja kif ukoll il-proġett ta' Juncker tal-investiment għalli bekk nżidu kemm jista' jkun il-benefiċċji. U nixtieq ukoll nirreferu għal fondi tal-pensjonijiet ħalli bekk nimplementaw ċertu riformi strutturali fil-kontest tal-pjan ta' Juncker naħseb li fil- eh, l-nirid kienem ċertu bidlit importanti. Aparti minn hekk irridu nqisu l-wol tal-banek. Speċjalment dawk il-banek li huma l-banek lokali, l-banek popolari u dawk kooperativi. Dawan huma banek li għandhom rwol importanti ħafna fis-suq tal-kapital. Naħseb illi irridu nisviluppaw ir wol tal-venture capital fid-dokument ta' Hill diġa għadin diskutu dan il-punt. Iżda nasab li nistgħu nużaw aħjar il-pakket ta' Kozme illi għal dewwel darba qiegħed iddaħħal ċertu fondi għal kumpaniji żgħar daqs medju bluzu tal-venture capital li naħseb li sistema moderna ħafna u tajba u illi intużat tajja fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Iżrael u f'bosta pajjiżi oħrajn. Jiena naħseb illi rridu nagħmluha ċara illi dan is-suq tal-kapitali rrid ikun siwi għal l-ekonomija reali. Irridu nsolvu l-problema tal-aċċess tal-kreditu l-kumpaniji żgħar tas medju l-aħħar punt naħseb illi irridu nikkontrollaw l-użu ta' supporting factor ta' l-SMEs fiħdan Basel tlieta minħabba li kienet il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Kunsill taħt it mexxija tas-Sur Barnier li fil-fatt talbu iktar fiduċja fil-kumpaniji ta' daqs medju, żgħar ta' daqs medju. ħalibek aħna nkunu nistgħu naraw li jkun hemm sa miljun u nofs euro li tal-kumpanija ta' żgħar ta' daqs medju. Importanti li naraw innamlu minn kollox ħalli il-banek jirrispettaw dawn l-għażliet tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna l-aħħar ftit kummenti ħalli fidejk, Sur Balz. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq illi ningrazzja xi rapporters kollha u lill-kollegi ta' din diskussjoni miftuħa li aħna kellna tal dawn il-punti kollha illi semmew ħafna mill-punti li semmew illum naħseb illi eh, jiena nappoġġhom biss Iva, settur finanzjarju Paul għandu jagħti servizz l-ekonomija eh, reali naħseb li dan għandu jkun fil-qalba ta' diskussjonijiet tagħna meta nistabilixxu dan ir-rapport ta' inizjattiva irridu wkoll nagħtu priorità lil ħajsin tal-konsumatur dan huwa eh, punt li dejjem irridu nikkonsidraw aħna u nfasslu dan ir-rapport xi ħaġa li oġbitni kien dak illi qalet Kate Swinburne fuq il-koerenza bej level 1 u level 2. Jiġifieri illi daw ikunu xorta waħda il-konsidrati, jina naħseb li għawek għedin nitkelmu fuq punt ewlini li għandu li fil-fat kien anzi osservat dan l-ħar ftit xhur. Apparti minn hekk jien naħseb li l-kwistjoni li semma Sven Giegold m'għandix nitolbu studju wieħed biss Minna ħadd l kummissjoni Issa naturalment għandna nitolbu iva jekk ikun hemm bżonn anke studji oħrajn anke l-Kummissjoni tista' tiddeċied toħroġ bi studji oħrajn minnaħa tagħha, iżda l-punt li semmejt inti naħseb li kien interessanti. U l mota ta' kif aħna nistgħu nagħmlu differenza bejn u distinzjoni bejn il-kbir u żar ukoll dan huwa punt li nistgħu nindirizzaw. Jekk inħares li l-punti kollha li semmew naħseb li nista' ngħid li naqbel ma dak li qal is-Sur Zanni fit-tmiem id-diskors tiegħu jien naħseb illi hawnhekk qed nitkellmu fuq ħafna suġġetti differenti u fuq il-benefiċċju tal-ħafna nies. Allura iva mżon bżonn ikunu ambizjużi jiena nittama li xedaw reporters jasbu għabħal, u allura verament qed nieħu gost illi kolli iktar diskussjoni dettaljata u sirja matul ix-xhur li ġejjin bilan illi noħorġu b'rapport sirju tajjeb minn qed ħafna President. Thank you very much. Uh... ħafna. Issa nimxu din il-timetable, dan l-abbozz ta' rapport ħan ikkonsidraw f'Settembru mbagħad ħan istabilixu la data ta' skadenza illi sa' id-data intom tistgħu tress u l-emendi mbagħad naturalment ikun hemm perjodu ta' konsultazzjoni mar-rapporter ma' shadow reporters Grazzi nistgħu waqfu il-laqa ftit għal ftit minuti minħabba li fis-sitta u nofs fuq lefti ft flimkien mal-Kumitat tal budget